So, ladies and gentlemen, could we... Um... Signor, nishtiqo nibdew il-laqa tana, l-ewel laqa ta' sena eh, l-2012. L-ewel net nishtiq nizgura nawguralkom sena tajba u nittama li kelkom pawza tajba qed nara kolla rifreskajtu ruħkom straħtu fil vaganzi u jena kontent li ġejtu l-ura. Għabel ma nibdew nishtiq eh, fakarkom li laqaj web stream. Allura nishtiq insellem anki l-dawk li jismawna fuq il-web stream. Jena kontent anki e, nilqa l-Head of Unit il-ġdid pa Panastopoulos, ma nafx ki pronunċajtu xtajjeb, jgħid il-President, mill-ewwel tajannar huwa il-head of unit tana. U l-ewwel nitlobkom nadottaw l-aġenda formalment eh, tajjeb, u mbagħad għandna anki minizz mill-laqat preċedenti fid-dossier tagħkom. Jekk għandkom kummenti fuq dawn il-minizz tajdunna qabel nar l-erba' eh, tmim il-ġurnata, ek ma tajdunna xej ġifiri li il-minuti huma approvati. Mela l-lum qed nifukaw fit nedija ta' żewġ dosje ġodda importanti. Ħafna wieħed hija l-arfin reċiproku tal- ħiliet professjonali, il-komitat tagħna għandu interess importanti ħafna fih dan il-dossier. Wara l-elezzjonijiet, nishti anki nil-għal il rapporter ġdid uh, ta' dan il-dossier, eh, kien viċi president kol tal-komitat, hija uh, involut ħafna fi xogħol tagħna u għandna anki ħafna shadows. Għandna għandna anki xifti shadows prezenti jiena qed nitkellem flok is-Sinjora Imma il-punt principali fuq l-agenda tal-lum huwa illi insegwu l-prassi normali stabilita ta' din il- ta' dan il-komitat li qed isegwuna wara kollox ħarajn illi natu stampa ġenerali ċara orientazzjoni fuq il-bidliet illi l-Komissjoni tixtieq tagħmel fil-proposta lejna. U jiena eh, kontent illi anki il-Head of Unit ta' DG Market huwa preżenti tal-Komissjoni u preżenti għawnek Illum għal din il-diskussjoni. Nixtieq nistiednu jagħtina prezentazzjoni qasira fuq il-komponenti principali u fuq il-evaluazzjoni tal-impatt tal komissjoni għandkom kopi eh, tal-prezentazzjoni fil dossier ma għanna anki l-screens un bat nistiden li rapporter u xadu rapportez li għatu mistoss, jamlu mistoqsijiet tagħhom f'din il-laqa ta' informazzjoni. Umbat e, ikonna xi informazzjoni kol fuq l-approċ illi aħna għedin naħdmu fuq u bħala kalendarju temporaneju. Mela minna ma naħlu iktar żmien nistieden l DG Markt jagħmlu il prezentazzjoni tagħhom. Signori, grazzi għal eh, l-istedina eh, dinja stampa ġenerali eh, tal-Kommissjoni ma mhux bħala regal tal-miliet imma fit-19 ta' Deċembru biex immexxu għal qoddim din is-sena aħna inħarsu l qoddim biex naħdmu mal-nikoperaw mal-Kumitat mal u mas-Sinjora Dernio li huwa rapporter u anki Shadows. Aħna preparajna xi ftit slides biex intkom tkunu tistgħu tħarsu lejn il-komponenti prinċipali tal-proposta Il-slide li jmiss. Jena għan nitkellem fil-qosor fuq il-background minn fejn aħna ġejjin. Il-19 ta' Deċembru minna l-proposta kien hemm eh, evalwazzjoni ta' impatt dettaljat, kien hemm ħafna annessi fuq il-professjoni differenti wkoll. U naħseb illi aħna nitamaw li din il-proposta tirrisponda wkoll, rispondi wkoll l-iktar possibli l-rapport Own Initiative li l-Parlament Ewropew adotta f'Novembru. Et eh, insemmi koll konklużjoni tal konsita Ewropew ta' 23 Ottubru għax dawn il-konklużjonijiet kienu xejn ta' sfida għal tliet istituzzjonijiet. Dana huwa mira aħna nistgħu nirħu ftejim politiku fuq din il-priorità fuq il-liġi tas su intern sal-aħħar tal-2012. Din hija sfida u kif qed ngħidu diġa' qiegħda eh, fuq l-aġenda ta' dan il-kumitat li dan huwa punt importanti ħafna. Jiena m'iniex sen segwi prezentazzjoni artikolu wara artikolu. Aħna għamilna bħala struttura illi tikkonsidra l-impatti u aħna nixtiequ naraw li ma elementi tal-proposti tagħna fil-fatt jaffettwaw il-professjonijiet kollha. L-iktar l-iktar idea importanti hija din tal-European Professional Card. Kien hemm ħafna dibattitu fil-Parlament Ewropew diġà, però qed naraw hawnhekk eh, proposta kompluta fuq dan u kif diġà eh, diskutejna fil-passat fil passat l idea tagħna għandhom ikunu Eh, għandha tkun volontarja di għal professjonijiet, għandha tkun obbligatorja għall istati membri. Mux id-detalji kollha tal-professional eh, card għandhom ikunu prezenti fid-direttiva, però aħna rajna illi qed natikum qafas eh, wiesa ħafna u kien hemm ħafna indikazzjonijiet li ddaħlu fid-direttiva. Mbasa se jkun hemm bżonn ta' atti ta' twettiq ta' implementazzjoni Kif se tkun din il-karta, kif se taħdem din il-karta? U diġa aħna minna analizi kost beneficju. Aħna ma proponina lebda plastic card, lebda aħna qed niprovaw nagħmlu ċertifikat elettroniku illi jkun fl-istat ta' oriġini u dana jista' jiġi mibgħut fil-sistema ta' informazzjoni fuq is-suq intern. U f'dan is-sistema aħna konna konkreti ħafna Meta nikkonsidraw il-benefiċċji, l-ewwel wieħed huja x'jagħmel dan il din il-karta professjonali jekk wieħed irid jivrament juża. L-ewwel nett aħna nħossu li se jnaqqas il-perjodu ehm, li huwa neċessarju għall-arfin tal-reċiproku tal-ħiliet. Aħna naħsbu li se naqsu dan iż-żmien bil-50 fil-mija. U għaliex huwa daqshekk importanti l-perjodu ta' l-arfin? Hekk wieħed iħares il-track record ta' solvit ta' sena li għaddit. Il-ħiliet professjonali Ewropej hija problema kostanti. Fil-40 fil-mija tal-każijiet solvit huma imħabba fil-fatt li l-istati membri ma għatux reazzjoni tagħhom fi żmien f'waqthom fuq il-talbiet tal-ċittadini Ewropej Għal daqstan taħna nħossu illi iż-żmien huwa importanti ħafna għal eh, assu intern. Aħna però ma ntraduċejniex il-prinċipju tal-pajis ta' oriġni jekk hemm tabib li jixtieq pereżempju eh, ibiddel il-post ta' residenza, allora hemm eh, bżonn li jagħmel il-talba tiegħu fl-istat membru ta' residenza l-ġdida u dak l-istat membru jti Issa, xieġri jek minkejja kajja eh, eh, il-vantaġġi kolli kollha xieġri jekk l-istat membru ospitanti mhuwiex qiegħed eh, mhux qed jirrispondi. Allora aħna eh, għamilna sistema ta' autorizzazzjoni taċita ta Eh, fil-kas li l-istat ospitanti ma tix reazzjoni tijaw fil-fwat, fi żmien eh, neċessarju. Aħna ħasajna li huwa indispensabli li din il-karta professjonali Ewropea tkun verament effettiva. X'se tagħmel eh, din il servi din il-karta fil-kas ta' mobilità temporanea? tista tkun din il-karta valida għal sentejn u għanda tkun valida uh, eh, se fornituri illi uh, kull sena għandhom bżon eh, jieċaqalqu minn stat membru għall-ieħor u mm, ħafna drabi għandhom bżon ta' autorizzazzjonijiet f'kull stat membru, kultant ukoll anki f'kull reġun mentri b'din il-karta dan mux iktar neċessarju għadda stanti għan semplifikazzjoni kbira. U għahna nħossu li din il-IPC hija um, mezz biex nisimplifikaw għafna. Naturalment hemm ħafna elementi kritiċi issibu salvagwardji bħala eh, fil ehm, sens tal tad-data, ħarisna anki li l-inspejjes, u importanti li nżommu f'moħna illi din il- karta professjonali Ewropea għandha tkun marbuta ma' sistema tal-informazzjoni interna ta' so intern. Aħna tajna xi ċifri fuq il-finanzjamenti, dawn il-ċifri edin fuq il-slide, però nishti nishtiq najt illi dawn l-ispejjeż ma jfisser li musa jkun hemm lebda żieda fil-budget attwali. U kif taraw anki ċifri huma limitati U għalek aħna ma daħannix l-smart card u aħna għanna dan il-ċertifikazzjoni elettronika. L-istati membri naturalment jistaw anki ċarġaw mizati, però uh, kas b'kas aħna ma nixtiqux l-istati membri jamlu tħul minn eh, din l inizjativa Umbat, eh, x'inċentivi jista' jkollu l-istat membru ta' oriġini biex joħlo din il-karta biex jagħmel dan il-xogħol żejjed u aħna nħossu li hemm żewġ elementi l neċ jiġri jekk il-professjonista per eżempju mhuwiex regolamentat fl-istat, eh, per eżempju l-gwida turistika eh, mhuwiex regolamentat fir-Renju Unit jew eh, jew fl-Olanda per eżempju min se ħorġa din il-kard. U mbagħad għandna il-punti ta' kuntat nazzjonali sakemm jeżistu dawn il-punti nazzjonali huwa importanti ħafna. Hemm ħafna astennija fuq kif se taħdem din id-direttiva. Eh, dawk li jaħdmu kuljum fuq fu, eh, fu, eh, dan l qasam jista' jista' jkollhom dan il xogħol U ma xaħna naqqas aħna nistotustimaw il fat li stati membri diġà qed jagħmlu ħafna xogħol fid-direttivi diġà li jeżistu qed nitkellem fuq ċertifikati ta' konformità. Em diġa stati membri li qegħdin jagħtu ħafna servizzi. Principju li kien kontrovenzjali din il-kwistjoni tal-aċċess parzjali u għandi eh, per eżempju eh, l-eżempju ta' eh, għallim tal-kindergarten ġermanis li jishtiq imur jaħdem fil-Olanda u fil-Olanda ma tistax eh, dana għax eh, dana jrid ikun verament eh, jrid ikollu ċertifikat ta' skola primarja biex ikun jista' jagħmel dan. Imma biss bil-karta tagħna dana ma jkunx iktar neċessarju. Il-orti għalet li dina ħatta applika din is-sistema ħadd applika biss bħala Eh, f'ċirkostanzi eccezjonali u dana japplika biss jekk ma jeżistix regolamentazzjoni tal-professjoni, ġveran ma nix nitkellmu fuq attivitajiet artificiali, qed nitkellmu fuq attivitajiet li verament jeżistu. U il-prinċipju il jrid jiġi deċiż każ każ fl-istat membri eh, individuali għal stent maħna ma, ma, ma soluzzjoni fejn ikun hemm lista ta' professjoni, imma l-istati membri għandhom il-possibilità li jirrifjutaw dan l-aċċess parzjali. Mm, eh, per eżempju, kustjonijiet ta' saħħa pubblika kena dibattitu għajem ħafna eh, jekk għandix aħna neskludu l-professjonisti ta' saħħa minn din l-iskema. Pero eh, ħallajna eh, Però fidejn l-Istati membri l-possibilità li għamlu l-aċċess parzjali u koll u eh, anki eh, jirigwarda anki il-numru ta' professjonijiet autorizzati. U matem professjonisti eh, li huma parzjalment kwalifikati. Nisa, nista hilib, hilib, x'namlu jekk dawn in-nies għandhom bżonn jagħmlu taħriġ u jridu jagħmlu da taħriġ Eh, barra minn pajizom. Fil-żminijiet ekonomiċi diffiċli mux faċli dana insibu insibu soluzzjonijiet tijaw. Allora aħna proponejna illi namlu estensjoni ta' din id-direttiva u din id-direttiva xanda timplika. U et naraw illi għanda timplika illi l-istat membri għandu jaċċetta illi dan it-taħriġ isir f'pajjeż eh, barrani u l-istat membru ospitanti għandu jipermetti eh, dan, eh, dan il-periodu ta' ħriġ ma jsir għal professjonisti normali. Eh, kwestjoni oħra li tkellem anki fil-parlament huwa il-reġimi lingwistiċi u naturalment tkellimna anki fuq il-kopertura fl-istampa, aħna ma ridux rivoluzzjoni, kull ma ridu hawnhekk aħna ċar ċarezza u semplifika, sempliċità. Il-Stat membru ospitanti jista' jagħmel verifika f'każ ta' dubbi intkom tiftakru illi kellna dibattitu fuq il-professjonisti tas saħħa u intkom rajtu li kien hemm reġim speċjali aħna ma rridux noqogħdu nistennew sakemm ikonna dubbi gravi, irrid ikonna sistema differenti fejn ir-regolamentaturi il- il-professjonisti u minn ħaddem jaħdmu fl-imkien. Uh, u fil-kas tal-freelance, tal-persuni professjonisti freelance, bħal tobba per eżempju, eh, inħallu għafidejn l-istat membru. Jekk eh, eh, jekk il mini ħaddim jgħajt li jrid jagħmlu meta jimpiega l-persuni, allora x'qed nevitaw hawnhekk, nevitaw li jkun hemm il-kontrolli doppi. Aħna introduċejna anki salvagwardja għal professjonista, mux sanot naddi fjom, naddi jom, issa ma kolla importanti aħna nitkelmu fuq iċċali ħiles ta' ċittadini, mod ġenerali għandu jkunem prezunzjoni tal- eh, tal-professjonista li u għajaf il-lingwa fejn jaħdem. U issa hemm fi slide li mis hemm din il-mekanizmu ta' allerta. Id-direttiva ma t-prevedix illi ikunem mekanizmi ta' alerta proattivi. Aħna ħeddimna b'dan il-mekanizmu fid-direttiva ta' servizzi u aħna nixtiequ nestendu anki anki f'dan il-każ meta niġu għal-lingwi nixtiequ naraw mekanizmu speċifiku li jkun iktar rigorus. Imma fl-istess ħin ikun e, e fih anki salvaguardi importanti ta data protection E, u dan se inkludi anki l-veterinari. U dan xinu dan il-mekanizmu? E l alerta se jirċevuħ l-istati membri kollha u se jirrigwarda professjonista tabib li mandux prat, li mhux autorizzat iktar, ma mandux autorizzat u dana għandu jinkludi biss l-identifikazzjoni tal-professjonista. Tal professjonista il fat biss li l-professjonista mandu lebda permess illi hija jipratika. U l-istati membri jridu jikomunikaw bejnitom. Id-data l-oħra mbagħad jistgħu jikomunikaw bejnitom l-istati membri. Element importanti illi għajmna fir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, aħna għanna wisq professjonijiet regolamentati. Aħna il-Komissjoni bdiet eżerċizzju ġdid eh, illi segwi il-modell tal-direttiva ta' servizzi. U aħna nixtiequ nibdew propju dan l-eżerċizzju ta' housekeeping jew house cleaning biex najdru hekk fl-Italja per eżempju jew fil-Polonja dan diġà beda li qed inatfu il-problemi li għandhom. hemm listi u mbagħad l-istat membru mbagħad jiddiskuti u jirrapporta lil eh, parlamentu l kunsil Il-parlament fi riżoluzzjoni ta' novembru eh, tkellem eh, għali li propona li kunem tnaqqis ta' din il-lista ta' professjonijiet. Fil-fat, x'qed jiġri fl-istati membri? U aħna nishtiqu niproponu l-istati membri e, jamluħ dan l-eżerċizzju ta' house cleaning. U dan huwa importanti għax dan huwa għodda konkreta. U ma nishtiqu nevitaw li kunem imġiba protezzjonista u ċerti attivitajiet ekonomiċi ma jistawx e, jeżistu. U dinja ħaġa li qed nibnuha fuq il-ġurisprudenza tal-orti. Għamilna evalwazzjonijiet anki fuq dak li għandu xaqsam mal-ispejjeż. Issa, l-analizi. Aħna effokajna fuq 800 professjoni u mux 4700. Eh, ħafna minnhom huma professjonijiet tas-saħħa u dana ifisser li din kwistjoni jridu nitrattawa però ordnodu. attenti. L-aħħar element importanti huwa l-aċċess għall-informazzjoni. U hawnhekk qegħdin nofru sistema doppja. L-ewwel għandek iċ-ċittadin li qed ifittex l-informazzjoni online, eh, irridu e, il-benefiċċju tal-punti ta' kuntatt singolu u rridu ikun hemm iktar kontenut fihom dawn il-punti ta' kuntatt singolu Fil-qasam tagħna li huma l-ħiliet eh, fim ħafna eh, problemi differenti, aħna għanna nżommu dawn l-isem ta' points of single contact għanna eh, minn ma bidlu l-isem ta' dawn il-uffiċi, aħna nishtiqu anke niprevedu illi il-proċeduri ta' arfin online jistaw jisiru bis biss online u dan huwa pass importanti l-qoddim ħafna l-istati membri dinija dispozizjoni importanti ħafna jekk inħarsu lejn l-istħarriġ eh, tal-Kummissjoni nistaw naraw li l-28% ta' ċittadini qegħdin jikkonsidraw li jaħdmu barra minn pajjiżhom. Eh, u dan anki wkoll hija konsekwenza tal-kriżi tal-impjigi fl-Ewropa kollha, għal dastan għandha importanti ħafna. Għamilna anki stimi tal-ispejjeż, anki fuq dan, Issa fil-slide li mis nishtiq nikfoka fuq dawk il-professjoniet li mandom li ma jistawx jibbenefikaw minn din il-rekonoximent automatiku. Ah, il kem ħafna kwistjonijiet li kienu kontroversjali ħafna, rajna raġimi ħor għal mobilità tekniċi, għal professjonisti li akkompanjaw il-konsumaturi, e, per eżempju, e, problemi fuq il-gwidi turistiċi. Jekk il-konsumatur e, għandu eh, professjoni fil-pajis ta' oriġini u rixtieq ikompli, jgħamlu dana mandux ikun problema il-konsumatur diġa għamlu għamlu din l-għazla. Aħna proponejna anki xi kjarifika ah, fuq regoli oħrajn tal-mobilità u issa għanna slide ġdida element importanti. Jekk nistaw x'aħna nistawx niprevedu rikonoxximent automatiku għal professjoni ġodda anki fil-futur. Dan mhuwiex fuq il professjoni li diġà għandhom il-rikonoxximent automatiku jixtieq jottomizzaħ, ma nitkellmu fuq il-professjonijiet ġodda għalli għom memx, per eżempju, fizjoterapisti, eh, psikologi, professjoni ġodda, mux dawk li diġa għandhom ah, rikonoxximent automatiku. U aħna hawnhekk konna radikali fil-proposta ta'. U aħna in, eh, ma nużawx il-kunċett tal-pjattaformi komuni, E, u d-deċidejn għan nibdow kollox mill-bidu. U għanna zewċ modelli. U jħed huwa oqsa ta' taħriġ komuni illi jigwar eh, jibbazaw ruħom fuq l-armonizzazzjoni, naturalment rridu naraw anki l-Istati membri, u l-oħra huma tests ta' taħriġ komuni għal eh, flower cast, għal ofsa eh, ta' taħriġ komuni nistaw eżempi arbitrari kif għattilkom qabel, u fit-kas liħor hemm skemi ta' taħriġ. U bat bħala riżultat finali għandu jkun hemm il-ħiliet li jiġu rikonoxximent li jiġu rikonoxxuti awtomatikament. Aħna ħassejna illi eh, rridu namlu xaħġa anki fuq dawn il-professjonijiet. Issa fil-slide eh, li ġeja. Għawnek għandu jkunem eh, rikonoximent automatiku fuq nutara per eżempju, rrit konna dibattitu verament, xeridu namlu għom minnu tara. Dan huwa kwestjoni li ma għamilniex konsultazzjoni fil-passat, kena diskussjoni mal-professjonista. Għanna, aħna nestendu direttiva anki għannu tara. Ennu tara li jishtiqu eh, imorru jgħodu postiħor ma nistawx għom. u kif se namlu biex nerekonoxxu il-kwalifiki tagħhom, x'namlu f'dan il-każ il-qorti indikat fil-sentenza tagħhom illi id-direttiva attuali ma tistax tiġi applikata għannu tara. Għal daqstant għamilna mistaqsija l kol leġislaturi minna ħata l-Kummissjoni. U saqstajna x'nistgħu namlu. Aħna maħniex qed niproponu illi mm, rridu namlu bidla. Imma qed inħarsu hawnhekk lejn l-ispeċifiċitajiet tal-professjoni ċerti stati membri li jistaw jiddeċidu fuq bżon li kunem eżami. Eh, hemm eh, diġa stati membri li għandhom regoli bħal daw. U bat hemm il-provvista temporani ta' servizzju anke hawnhekk aħna eh, qed eh, niddiskutuh dan mal-professjonisti, però ma kienx hemm ħafna interess eh, illi wieħed ikun jista' jemetti eh, latte autentici mod transkonfinali. Issa fl-slide li miss, u niprofa naġġel daċxajn iktar. E, proposta issa li taffetwa il-professjonijiet li jibbenefikaw mill-rikonoxximent eh, automatiku. Eh, e, dana joruna li ma huma l-professjonijiet li għandhom diġa' Eh, għandhom dawn id-tobba dentisti, ecc. Aħna fuq id-tobba għamilna xie kjarifika l-użu tal-ECTS, European Credit Transfer eh, System, miex biss eh, kwestjoni ta' trasferimenti, ma' anki ta' kjarifika. E taraw anki elementi oħrajn, u bat għanna l-infermiera u il-midwives. F'ċerti pajizi dinja Eh, daqsxejn waħda kontroversjali fuq il-nurses aħna ollejna eh, il-rekwiziti ta' missjoni. Et niproponu li naddu minn 10 għal 12 sena ta' edukazzjoni ġenerali jew xi ħaġa għana maħnix edin biex ninkludu l-abitur ġermanis. Dan huwa element importanti ħafna. Għamilna referenza għal eh, għal nurses ġenerali, mux ġerjatriċi, per eżempju. Aħna e prevedejna anki reġim ta' drittijiet akwiziti. U aħna E e, e, et namlu anki il-rekonoximent bati delegati. Fuq dak li xasam ma l-ispizjara. Aħna ma nishtiqux li stati membri jistaw jiprojbixxu l-ispizjara sempliciment. Il-Parlament Ewropew staqsa għaliex hemm bżonn namlu bitna aħna nħossu illi ħafna stati membri ma użawx din id-deroga u kien hemm anki sentenzi illi nistaw inżommu ċerti limitazzjonijiet għal spiżjara, però ma nistawx niddiskriminaw, ma nistawx noħol u limitazzjonijiet billi namlu distinzjoni bejn nis tal-postu nis minn barra. Arkitetti, anki din slide hija ovvja, xem propost fija, Dinja l-slide 22, issa 23 aħna fuq l-industrija tal-artiġanat ma għanna lebda bidla, pero għanna bżon tal-lista ta' attività e, li jistaw jisiru bati delegati, kwestjoni e, istituzzjonali aħna nafuhom. Hemm bżonn li konna atti delegati u atti ta' implementazzjoni. U anki din l-slajdija automatika biex najdu hekk ċara. aħna eh, eh, blati delegati eh, din natu l-autorità l-Komissjoni minna ma nafux edin jamlu, aħna però fl-aħħar dawn is u urejna li aħna fidabli. Il-budget għanna l-istqarrija finanzjarja leġislativa, aħna edin hawnhekk fil-slide 26 u biex nikkonkludu fuq slide 27 hemm żewġ punti ta' informazzjoni il-lingwi kollha se jkunu disponibbli sal-aħħar ta' din is-sena aħna eh, sissa publikajna versjoniet bl-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż biss. U jina l-ewwel kellim u nixtieq nawguralkom is-sena ġdida u nittama li jkolli kooperazzjoni tajba u nħares l qudiem biex ikolli kooperazzjoni mal-kumitat tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Jien naħseb li ħaġa tajba ħafna li jkollna din l analisi ta' din proposta komplessa ħafna fuq kwistjonijiet kritiċi li titkellimt fuqhom u għalhekk inti kellek iktar ħin minn li kellna normalment u tajnikom eh, tajħallejtek titkellem minn armant interrompejtek. Issa nixtieq nitlob li l-shadow rapportez biex jagħmlu risposti jagħmlu mistoqsijiet tagħkom eh, biex tatu tatuna l-pożizzjoni tagħkom inizjali u mbagħad għandna sur xvab u Vice Cobel tixtieq titkellem u mbagħad Umbat Vernio, il-rapporter, nitloba tiħu il-mikrofonu. Merci, Monsieur le Président, et avant de commencer, je voudrais vous souhaiter... Iva, grazzi, Abel, nibda nishti eh, nawgura li kullħat eh, is-sena tajba. Jalla, tkunu kolla f'saħħitkom li konna ħidma tajba u nitama l din is-sena tkun waħda li fija nkomplu ix-xogħol eh, faqda u f'atmosfera ta' beberija li naħseb illi huwa element predominanti f'dan il-grupp. Nixin nirringrazzja um, l-rapporter li għamel għadu kif għamel il-prezentazzjoni li kienet waħda estensiva, za naħseb l-importanti illi wieħed uh, jidħol fid dettall u vera li meta rajt il-proposta ta'kom jena kont kontenta illi fil-fat uh, dan huwa frott ta' ħidma fl-imkien. Qabel uh, ma kien hemm il-proposta ta'kom li tresqet il-qudim jiena tkellimt ma' kollegi eh, oħra u dan fil-fatt issa huwa rifless fil- dokument fil-prezentazzjoni li għadna kif rajna, allora jena vera nistab kontenta li l-pozizjoni li tiġi adottata hija waħda eh, b'relazzjoni fil-qrib ma lat tassu eh, waħdini, specialment bħalissa fi żmien ta' kriżi u specialment minħabba l-fat li ma rridux ninjaraw l-istennijiet tal-kem tal-pazjenti kif ukoll tal-professjonali. pour moderniser un système qui était... Naħseb il-proposta miexja fil-triq eh, it-tajba Għalla lex naħseb li sistemi li kienem kienu obsoleti u naħseb li f'dak li għandu xjaqsam mal-ċertezzi legali għal naħseb u koll li mxin fi triq eh, it-tajba. Kienem u koll eh, semmet u koll l-idea ta' tneħja ta' diskriminazzjoni il għaliex hemm 28% li ta' nies li xtaqu jmorru li l minxtutom biex ikomplu l-karriera tagħhom, l-istudji tagħhom. U naħseb li dan huwa propju dan id-dokument jimxu kol f'dik id-direzzjoni. Grazzi wkoll ħafna li dimtu fuq dan il-punt. Xi li l għajd mod jena u kol Suġġett ieħor illi huwa verament importanti huwa dak tal ta' xejra trans transkonfinali li qed niddiskutu hawnhekk naħseb il-professjonali kollha fis-settur tas saħħa u professjonijiet oħra għandhom jiġu indirizzati b'mod separat mod partikolari għal dawn li jaħdmu fis settur tas saħħa jaffaċċjaw ċertu ċirkostanzi li huma partikolari għal dak il-qasam Hawnhekk ġie sottolineat ukoll il-fatt kif għan indirizzaw ix-xkiel li nistgħu nafaċċjaw naħseb li dan rija rridu namluħ ma fl-istess ħin tinżamm il-kwalità u s-sigurtà li hija xi ħaġa indispensabbli. Xi ħaġa b'referenza għal paġna għax naħseb illi rridu ikunu mixin lejn iktar regolamenti. Forsi m'innix daqshekk ħerqana dwar dan, iżda hija xi ħaġa meħtieġa. Iktar il-qudiem semmew ukoll ċertu professjonijiet li huma rikonoxxuti b'mod awtomatiku. Per eżempju, il-grupp ta' taħriġ din hija xi ħaġa innovattiva. Rridu nidħlu iktar fid-dettall, nikkjarifikaw iktar l-affarijiet hija xi ħaġa eh, pozittiva, għaliex dan jista' jkun il-programm li huwa diġà il-każ f'ċertu stati membri. Tkellimt ukoll tul il-preżentazzjoni tiegħek dwar l-istati membri ta' oriġini u dak u dawk li qed jilqaw naħseb importanti illi naraw naqra dak li huwa possibbli u dak li jista' joħloq il-problem biex aħna kemm jista' jkun dawn ipoġġuhom fil-ġemp. Issa, rajt il-progress eh, f'terminu tal-punti ta', ta kuntat li, li tbidlu sa' mill-direttiva ta' servizzi dawn ħadmu f'ċertu pajizi iktar minn oħrajn, iva kien hemm progress iżda fil-ġimgħat li ġejjin nixtieq li jiġi definit iktar moċar il-rwol ta' dawn il-punti ta' kuntat. Il għaliex hemm uħut li mhumiex qed jaħdmu sew U dawn jekk imbagħad nibdluhom skont eh, dak li qed jiġi propost, allura l-affarijiet ħaj jiġu iktar komplikati u iktar huma diffiċli biex ehm, jaħdmu. Semmejt ukoll il-kundizzjonijiet eh, fit-test li għadek eh, kif proponejt dwar miżuri ta' kumpens żgur illi irridu niddefinixxu b'mod ċar dawn il-punti ta', ta kumpens, irridu naraw x'nifmu dwar miżuri ta', ta kumpens, x'ħajkunu l-kundizzjonijiet u kif ħajkunu qed japplikaw rridu nkunu ċari 100%. Nista' nitkellem dwar dan iktar fit-tul, però peress illi llum qed isir l-ewwel skambju l-ewwel dibattitu dwar dan ma nixxiex nidħol f'tant dettal, però tkellimt ukoll dwar il-fatt li jrid ikun hemm inqas diskriminazzjoni lejn ċertu professjonijiet. Huwa importanti ma dana kollu illi hemm ikun hemm ċertu restrizzjonijiet għaliex ikun hemm aċċess miftuħ għal kulħadd imbagħad trid tiżgura wkoll li għandek ukoll ir-regolamenti neċessarji biex jekk ikun hemm problema li nqalat fil-passat din titressaq fil-qrati kif kif suppost. Irridu naraw ukoll dak li ntqal fil-parlament fil-xogħol preċedenti u naħseb illi fl-ewwel fażi ta' dan aħna Għankunu għetna faċċjaw ħafna lobbyist ta' gruppi differenti minn diversi stati membri u fil-waqt li ħankun għetni dibattu ħankun għetni semaw ħafna mm, mm, idejat u zgur li waħda mill-punti prinċipali għatkun li kunem marmonizzazzjoni bejn kulħadd fl-interess komuni. Grazzi. Grazzi ħafna tal-tweġiba komprensiva mtijak u zgur li issa ħajkonna zmin bizzed biex nkomplu din id-diskussjoni Em l-slides l diġà lesti minnaħa tal-kummissjoni biex intom tistaw tistaw tarawhom dawn din disponibbli fuq eh, il-website u il xol xogħol tagħna hawnhekk huwa li nirriflettu l-interessi tagħkom u l-interessi tal-Ewropa b'mod sħiħ, realtà li fiha qed naħdmu. Issa, ejja naħdmu sejja nimxu lejn ix-shadow rapporteurs. Iva, grazzi ħafna, Sur President, wasal il-moment tiegħi. Moment li fih nitkellem u dim il-kollegi kollha u anki daw kollha li qegħdin seguna minn fuq l-internet nixtieq nawguralhom is senam it-tajba. E, fil-fatt nittama li jkun hemm ħidma tajba hawnhekk il-Parlament Ewropew mod partikolari f'dan il- kumitat. L-għonet nixu nirringrazzja l-Kommissjoni tal etatna tatna prezentazzjoni tant eh, preċiża, tant kompleta illum. Nishtiq u koll ringrazzja l-Kommissjoni li ħadet in konsiderazzjoni tħassib kollu li ġi espress minna ħattana pala Parlament Ewropew. Tajjeb u koll li ħdimna jitfit maħħom b'mod b'mod pozittiv. Iżda wkoll li l-imko ħadem ma' diversi gruppi politiċi parlamentari li naħseb li kien punt tatlu eh, meħtieġ huwa evidenti illum il-ġurnata illi eh, il-punt statlu kien wieħed illi huwa rifless fil-xogħol tal-Kummissjoni u fit-test propost. Issa rigward il-modifika ta' direttiva għal eh, kwalifiki professjonali naħseb illi din kienet waħda mill-ispruni għal-atkabbir minnaħa ta' kummissarju Barnier dan il għaliex tajb li s ussu eh, ta' xogħol Ewropew fl-aħħar mill-aħħar fuq dan qed nitkellmu. Exiren ta' snin wara illi ħloqna il-Komunità Ewropea mbagħad illi ħloqna s-suq eh, wahdini eh, tħabatna biex nħol u dan is-suq tax xogħol Ewropew fejn ikonna l-ħaddiema li jistgħu jimxu faċilità kbira u bħalissa qed naffaċċjaw kriżi, qed naffaċċjaw rata għolja ta' qat għandna bżonnijiet ekonomiċi li wħud minnhom huma kroniċi. U allura rridu iktar fluidita, iktar mobilità fis-suq. Il-proposti kollha minnaħa tal-Kummissjoni huma mixin f'dik id-direzzjoni, ġifieri li jkun hemm iktar simplifikazzjoni, iktar mobilità, rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki u nasib illi il-koll u ma fariet li mxin fid direzzjoni tajba. Issa, xie punti li xtaqt namel immur lura l-prioritajiet li ġew espressi mill-naħa tal-Parlament Ewropew għal darboħra u ma riflessi fid-dokument nix nirringrazza l-Kummissjoni speċjalment dwar l-idea tal-Kart Professjonali Ewropea li PC u eh, ħad gost li din fil-fatt kienet idea li aħna fil-Kumitat ta' imko ressaqna il-qudiem u issa tieħdet minna tal-Kummissjoni. Verament nemmen Aħna insistejna li din tkun għodda utli illi tieħu konsiderazzjoni l konsumatur il-pazjent. Sepu għal mekkanizmu ta' ħarsin illi aħna xtaqna resqlu għoddim bħala Parlament Ewropew, għax rajna rajneħ utli ferm. dawn kienu kollha eh, punti partikolari rigward il-pazjenti. Issa, dwar il-ħiliet lingwistiċi aħna konna konċernati ħafna dwar dwar dan u aħna għamilna lobby qawwija biex ikonna mekanizmi iktar preċiżi jew inkella mekanizmi li jaħdmu aħjar u dan nisaw naraw fil-fatt fil-proposta tal-Kummissjoni. u nel mod pozitif. Rigward um, il-professjonijiet um, regolati, naħseb illi ħriġna hawnhekk um, bi proċedura ta' evalwazzjoni u kien hemm tnaqqis ukoll ta' professjonijiet regolati, ġifiri li wasalna sistema iktar eh, razzjonali fejn ikonna identifikazzjoni ta' situazzjonijiet differenti ta' professjoni differenti fi stati membri differenti u din u wkoll punti vista li provajna aħna immeċu l-qudiem bħala parlament. Ġviri naħseb illi dawn il-punti kruċjali kolla, kolla deru, ovvjament irridu nidħlu iktar fid-dettal dwar proposti, anki dwar dati ta', ta skadenza rigward mod partikolari kart professjonali Ewropea, u ukoll dwar il kondizjoniet dwar il-terminu ta' fjom jieġu stabiliti l-affarijiet e, u koll il kondizjoniet ta' l-access jew inkella ta' access parzjali, dawn huma kondizjoniet kollha li jridu jiġu diskussi u e, iktar irfinuti fil-futuru żgur laħi konna dibattitu e, leġer dwar dan. Iva, naħseb il fid-dibattitu tagħna fix-xhur il ġejjin ħajkonna dibattiti ehm, ferventi biex ehm, naraw il fl-axar mill-axar qed niġġieldu għall-interessi ta' ċittadini tagħna, ta' ċittadini li aħna qed nirrepreżentaw. U kif qatt inti ġermin hawnhekk qed nitkellmu ċermen, hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, ċittadini Ewropej ehm, u nittama illi dawn ix-xhur il-ġejjin ħajkunu qed jissarfu f'ħidma siwja f'ħidma illi tħalli l-frott u illi taqadna l-koll fl-imkien għalan komuni. Iva, grazzi, forsi hemm xi kummenti rigward dan, it sur President, sur Kredzmen, Iva, grazzi, ħafna, fil-fatt il-kollega tana ma jistax ikun hawnhekk magħna. Iżda xtaqt insemmi numru ta' punti l-Kummissjoni tgħid illi eh, il nis in-nies professjonali, professjonisti li jkunu eh, kwalifikati sew mhux ħajkunu iktar imwaqfa mill-istati membri. Iżda hemm diskussjoni qawwija fil-Ġermanja pereżempju eżempju, eh, dwar dan is-suq mod partikolari l-settur tal-biela u anke wkoll ta' professjonisti oħra fil-settur mediku. Il-domanda hija irrit ikun hemm kwalifika hemm ta' bejwieħed u ieħor li wieħed jilħaq ta' l-età ta' 18-il sena. L-assoċjazzjoni professjonali hemm trid tipprovdi ċertu livell ta', ta kura safejn fejn ħanaslu bħala kwalifiki ħanaslu għall ekwivalenti Ġermaniż ta' abitur ta' A level rridu nħarsu lejn il-kapacità li wieħed jaħdem man-nies, era li aħna forsi qed nifukaw fuq il-kwalifiki, imma jekk inħarsu lejn il-bidliet demografiċi u l-bżonniet ta' suq eh, intern u li natu n-nies eh, ċans eh, li jkunu mobli bejn sat membru ieħor, allura naħseb illi rridu nieħdu konsiderazzjoni dawn il-punti kollha u jridu konna l-istrutturi meħtieġa għal dan naturalment. Il-karatteristiċi ta' dawn il-kwalifiki hija għaxa ħaġa u appunt dejjem importanti u aħna fil-Ġermanja nisku li jkun hemm livell majster, master ġifieri. Il-mistoqsija hawnhekk hija jekk fil-fatt nistawx nsarfu f'xi ħaġa bis-sens dawn dawn il-kwalifiċi li fl-axħar eh, fl-axħar snin eh, ċertifikati ġew eh, ġew imdaħla ġew introdotti kulħadd irid tkun aċċertat b'ċertifikazzjoni hemm il-kumpaniji l-kbar illi jiżguraw minħadar fornituri tagħhom illi iċ-ċertifikati li inataw huma konformi ma' ċertu standards ta' kwalità għal fini ta', ta sigurta, għaw min jgħid li dan mux eh, tant meħtieġ, iżda jekk wieħed ikollu dawn il-miżuri eh, implementati, eh, wieħed allura jifforma parti minn minn din is-sistema. Allura kif ħa niproponu iktar il-mobilità? Jiena interessat li nisma' dawk li l-gruppi għandhom xejdu. Naħseb li direzzjoni li rridu nieħdu hija waħda li tejjeb sitwazzjoni tas-suq intern, iżda rridu nieħdu konsiderazzjoni l-istrutturi u l-elementi differenti li jeżistu fl-istati membri. Iva, sinjora Ruler, xtaqet forsi tikkommenta? Iva, fil-fat jena għet eh, niħu posti senjora Turinin li ma setax tkun maħna. Eh, jena wara kollox iżda kont ix-xedow eh, ta' dan il-dokument l-axar darba meta kienem il- kwalifiki professjonali u dan kollu jagħmel sens. L ewwel qed nixtieq nibda billi nixtieq ilkom kurris għas-sena l-ġdida u nittama li jkun hemm xogħol xol siwi eh, ħariz diġa fil-fat lejn il-xol li sar mill-Kommissjoni f'Deċembru ma kellix il-ċans li nidħol fil-dettal dwar dan iżda nixtieq ringrazzja ma dan kollu għall-introduzzjoni li għamiltu Kommissjoni eh, b'mod partikolari għal prioritizzazzjoni tal-punti li semmew f'dak li għandu xaqsam mal professjonijiet regolati jien għandi ċertu eh, tħassib il għaliex kienem propju tħassib fil-Ġermanja, mod partikolari fċertu fċertu ħiliet fċertu eh, xoliet ta' artiġjanat rigward l-aċċess parzjali rridu mbagħad inħarsu lejn il-kwistjoni tal-limiti hemm ta' żmien u rridu namlu progress kemm jista' jkun malajr fil-fatt eh, mistati membri ħadu iktar żmien mill suppost, iżda jidan jieħu żmien li wieħed jiġġenera dokumenti u allura rridu nkunu realistiċi fl-istess ħin biex naraw naqra xet namlu biex nilħu il-mira tagħna ta' 50 fil-mija. Jekk wieħed ma jilaħaqx għal 50 fil-mija, hemm eh, biex wieħed jippermetti ċertu aċċess, irridu naraw xħajkunu il-konsekwenzi. L-axar punt li xtaqt namel huwa li hemm nenfasizza il-punt li diġa sar missur sur Kreuzman li fil-Ġermanja kien hemm eh, skambju ta' dejat eh, dwar, dwar il-kwalifiki u dwar il-level ta' skola meħtieġa rigward eh, professjonijiet fis settur mediku. Iżda Nasib li hawnhekk qed immorru għal sistema plus um, plus tu. Eh, ġviri rridu nħarsu fil-fatt kemm ħajkun hemm taħriġ rridu eh, nifokaw fuq um, school level education għalix f'dak il-kas allura kunet qed eh, neskludu lil xuħut. Irridu naraw verament nħarsu lejn inċentiv għal taħriġ mizjut biex fl-istess ħin nilħu um, um, il-benchmarks uh, meħtieġa. Issa, għannom ta' Signora McClarkin jgħid is-Sur President, xtaqt nejt li i tilqa um, bilħerqa dan, dan il-rapport anke u kol ħafna mill anke l-fħabba l-fat illi ħafna mill-punti li semmaw qabel fil-komitat intlaqaw. Xtaqt nejt u koll l ewwel net illi l-proposti rigward il-kart professjonali issa ġew eh, imqeda fuq il-mejda u naħseb illi għal dastant f'dan il-qasam nistaw namlu progress eh, xiera. Naħseb u koll eh, illi rridu naraw xħajkunu rekwiziti l-oħra f'każ tal- tal-proposti tal-DG Market u kem u kem aħna nistaw navanzaw e-, e-, ikunu bil-qoddim eh, fuq dan. Rigward l-aċċess parzjali, rigward il-servizzi, il-provediment ta' servizzi provvediment parzjali ta' servizzi, naħseb illi kien hemm ħafna dibattiti minnaħa ta' setturi, ta' professjonijiet partikolari, smajn ħafna prezentazzjonijiet, iżda naħseb illi flimkien nistgħu nilħqu kompromess li jagħmel sens. Aħna nilqgħu ħafna il-fat li jkun hemm ehm, taħriġ li jkun imħallas u naħseb li dan huwa fażi tal-iżvilupp illi huwa importanti ferm mod partikolari għal dawk li jixtiequ jivvjaġġaw eh, għal mobilità tal-professjonisti tagħna. U eh, fl-aħħar mill-aħħar dwar rekwiżiti tal-lingwa naħseb illi kif qalet is-sinjura Sinjura McLarkin. aħna inħossu illi dan irrit jenaħt iktar eh, importanza Iżda fuq kollox naħseb illi aħna nilqaw dan dan id-dokument u nixtieq fisem ukoll li Sinjura McLagan ngħid illi aħna napprovawh issa eh, rigward il-punti il punti jekk il-Sinjora Pravana ma, ma te permetti għanna Sinjor Ġwab, Sinjora Weisgabe, eh, u oħrajn li jishtuq jitkelmu u jekk eh, oħrajn li jishtuq jitkelmu jekk joġobkom għamlu hekk issa. Iva Sinjor Ġwab, jiena u koll xtaqt nagura sena tajba li kulħadd u xtaqt nieħu spunt minn dak li għat rigward is-sistema ta' informazzjoni interna biex din naturalment tidħol fis-seħħ tiġi it-testjata qabel effettivament tiġi implementata li tkun hemm proċedura ta' autorizzazzjoni u għal daqstant dan ifisser li rridu nkunu emċari illi l-informazzjoni bejn l-istati membri qed iċċirkola b'mod eh, affidabbli. Hemm numru ta' kwistjonijiet ta' tħassib marbut ma' dan illi aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni ċertu punti li deġat għajmu marriċ nitħol fuż dettal, iżda, xtaqt nejt, jekk aħna verament qed nieħdu bis-serjetà il-mira ta' dan is-suq ta' xogħol Ewropew, allura ma nix biss inħarsu lejn il-kwalifiki, iżda irridu nikkonsidraw ukoll il-kwistjoni tal-kontenut tal-kwalifiki, ġifieri rridu naraw x'tip ta' taħriġ huwa involut. U dan naħseb li għan iktar iktar xogħol irid isir f'dan is-settur. Issa is-Sinjura Gebhardt jekk jogħġbok. Iva, jena fil-fat nishtiq eh, ninaqat mal-kollegi l-oħra biex eh, nifirħilkom mm, sen oħra ta' suċċess ta' risq li ħatkun waħda impenjattiva żgur. Dan nittama wkoll li jkun hemm eh, ħafna wkoll xogħol għal ċittadini tagħna. Jiena kuntenta ħafna li qed nibdew eh, bi kwistjoni tant importanti li li xija ta' importanza ewlenija eh, illi li nilħqu dan ċittadini tagħna żgur illi nexina nilħqu ħafna miri, zdanna ħafna xogħol ukoll jistennina. Jiena kuntenta ħafna li ħafna mill-kritika intlaqat minnaħat tal-Kummissjoni u verament inħossni gburija e, ta' dak li għamilt fil-direttiva tal-kontribut li tajt fil-direttiva tas-servizzi. U jiena verament grata lill-Kummissjoni. Jiena wkoll grata li kienu kuraġużi biżejjed illi l-ideat bħal pjattaformi mm, li ma ħadmux allura qalu isma' jekk din ma taħdimx maħniex komplu fuqha. U li kellhom il-kuraġġ ukoll li jippruvew affarijiet ġodda, ideat ġodda biex jissotitwixxu oħrajn illi ma kienux eh, qed jaħdmu forsi sa nista' ngħaddi għal żewġ punti li huma importanti fl-opinjoni tiegħi apparti ehm, il-kart professjonali. Naħseb li m'għandi bżonn inżid xejn dwar dak. L-ewwel taqt nitkellem dwar in-notara. Naħseb huwa importanti li dawn jiġu ehm, inklużi Dan ifisser illi aħna rridu hemm nikkonsidraw kif ħajjiġu inkorporati u kif aħna ħa indaħlu ir-rekonoxximent reċiproku. Rridu naraw naqra kif ħa ħajkun hemm sistema ta' rikonoxximent tal-kwalifiki ta' tan nutara Hemm punt illi dwar u xtaqt eh, poġġu mistoqsija. Għalfejn l-istati membri għandhom jiddefinixu jek test, kors u jiex eh, meħtieċe, zgur illi notara nfusa għandhom jiddeċiedu dan skont eh, dejjem dak illi iħossu dak illi jafu jew ma jafux. Hemm kenna hemm każijiet ta' rikonoxximent reċiproku fil-każ ta' ħaddiema fil-qasam tal-artiġjanat huma kienu jiddeċiedu dak li jridu jagħmlu. Mhumiex li sati membri, mhumiex eh, huma li jiddeċiedu il-kwalifiki u l-ħiliet tagħhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissjoni talli kienet ċaram dwar ehm, l-infermiera u professjonijiet oħra. Kien hemm informazzjoni forsi li ħarbit inna li żgiċċatinna. inna naħseb illi jekk l-infermier għandhom xi kollhom school living certificate hija xi ħaġa ta' dibattitu importanti. Naħseb qed nitkellmu hawnhekk dwar il-ħila li wieħed jew ħsieb tan-nies irid ikollok ħiliet bażiċi u wieħed irid ikun kapaċi jiċċertifika dan. Allura l-kwalità hawnhekk hija essenzjali. Irridu naraw naqra xi xħanatu l priorità naħseb hawnhekk kien hemm bżonn ta' kjarifika kien hemm diskussjoni estensiva dwar dan fil-Ġermanja u fil-fatt Eh, eh, irridu nżommu f'moħna li aħna maħniex politiċi qed naħdmu kontra Brussell imma politiċi li qed naħdmu għan-nies. U naħseb illi rridu nżommu f'moħna dan biex nimxu fid-direzzjoni tajba jekk eh, Aħna rridu naraw il rekonoxximent reċiproku u hija xi ħaġa li nis tista' tintlaħaq hija xi ħaġa fattibbli li kemm jista' jkun innaqsu xkil li jem qed jaffaċċjaw il-ċittadini. Jiena inħares il-qoddim lejn id-diskussjoni verament interessanti li ħajkun. Points. Grazzi ħafna għal dawk il-punti importanti. Issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Vice Gerber. Grazzi ħafna. Nixtieq ukoll nifraħ il kulħadd tas-sena l-ġdida. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għall preżentazzjoni tagħha kienet verament dettaljata. Naħseb li s-suq intern huwa bbażat b'mod fundamentali fuq il-mobilità tal-ħaddiema rridu għalhekk tawr rwina li din tkun parti minn xolna din is-sena għaliex hija parti importanti ħafna tas-suq intern. Issa nixtieq nifoka fuq mistoqsija li diġà tkellem dwarha kollega tagħna mill-Ġermanja. Minkejja l-kjarifiki tal-Kummissjoni xorta għandi xi tħassib u dan huwa rigward il-kwalifika meħtieġa mill-qwiber u l-infermiera sabiex kun saħdmu f'pajjiżi oħra ġif qed nitkellmu dwar eh, esperjenza ta' madwar 10 esperjenza u edukazzjoni u taħriġ ta' madwar 10 snin u 12 il-sena. U li kwota koll? illi irid ikun hemm livell li huwa simili nkella ta' 12 sena jew 12 sena. Għana għonek nix insas nitkelmu dwar diplomi, ċertifikati, xtib ta' taħriċ għet nitkelmu dwar u eżattament, xirridu fissru bih il-taħriċ simili. Per eżempju, jemmu koll kusturi ta' ehm, taħriċ għall-infermiera għal tlet snin. u għatajb li kolok 10 snin ta' edukazzjoni um, ehm, friskejjel, u mbagħad ikollok 3 snin ta' taħriġ. Irridu il nħarsu lej dettalji kollha. Nixtieq ħafna li kieku l-Kummissjoni tiċċara eżattament dawn eh, xi trid din il-parti il-Ġermanja kien hemm diskussjoni vivaċi ħafna forsi ma kellhomx raġun jina kontra illi jkun hemm natu wisq valur l-akkademja inti mhux neċessarjament ta' titgħallem kif għandek tiħsib in-nies billi toqgħod bil-qeda f'università. Fir-Renju Unit mistax il sena ilu biex inti tissir infermiera, eh, rrit istamel eh, l-kors kollu l-università, iżda tal-limna illi din forsi mux dan xaktarx mux l-approċ, l-aħjar approċ. Eh, Nishtiq nerġez dan, nirgazz l-Komissjoni tal-dan, tal-prezentazzjoni taħħa. Grazzi ħafna, jgħid is-Sur President, ma nafx hekk hemm min jixtieq rispondi għal dawn il-punti. Għabel, jew kellha mhix punti għabel qabel nagħti kelma lir-rapporter. il-rappresentant tal-Komissjoni jgħid skellem bil-Ġermaniż għal dawk in-nies illi għajmu xi mistoqsijiet rigward il-12 il-sena ta' edukazzjoni għal qwiebel u l-infermiera. U għajmu dal mistoqsijiet bil-Ġermaniż. Erbo 24 sena huma meħtieġa u rridu li konna dibattitu fuq dan sabiex naraw jekk dawn l-ammont ta' snin wux appropriatu wux tajjeb. Issa nixtieq nagħti il-kelma l-reporter l-Sunjura Vernio. Fil-qosor nixtieq ngħid il-diskussjoni li kellna l-lum turina illi għanna l-istess tħassib. Nix ħana xi kummenti, sempliciment ngħid illi dan huwa biss il-bidu tax-xogħol tagħna flimkien u rejna fej għandna xi problemi u xi tħassib. Naħseb li l-Kummissjoni f'dan it-test ehm, għamlet xogħol is-sewi ħafna u kienet qalbina ħafna fit-test. Issa nispera li nkomplu nkunu qalbina fix-xogħol li ġej bekk inkun qed nagħtu iktar ċertezza legali liċ-ċittadini tagħna irridu nidu konsiderazzjoni dejjem is-suq waħdini fl-Unjoni Ewropea. Irridu nuru illi dan is-suq huwa importanti ħafna u għal ħajja taċ-ċittadini. Grazzi ħafna lilkom ukoll, jgħid il-President. Fil-laqali miss ħajkun għax diskussjoni oħrajn. Aħna ovvjament qed niddiskutu wkoll mal-Presidenza Danisa u raw anka l-iskeda tagħhom sabiex kun nistgħu naħdmu flimkien. Issa nixtieq nirringrazzja Sunja Pavanova tal-li kienet daqshekk paċenzjuża u stenni daqshekk sabiex nieħdu il-votazzjoni. Issa għandna bżonn nagħmlu dan minħabba li l-Kumitat ta' Trasport ħajvota il-ġimgħa li ġejja allura għandna bżonn l-opinjoni tagħhom għalhekk għandna il-kelma l rapporteur qabel nħamlu il-votazzjoni. Lew ħaġa sta. Kulħadd għandu l-cards tal-votazzjoni jew kellha għandna bżonn nużaw ehm, l-votazzjoni bl-idej. Mela ħanivvutaw bidejna. Tollu idejkom. Għaliex mandilkom x'qabel dwar il-votazzjoni. Nista' nixtieq nagħti l-kelma Sunjura Pavanova. Grazzi ħafna Senjur President, jina u koll nishtiq nawguralkom għal din is-sena l-ġdida, nishtiqilkom ukoll mhux biss li tkunu f'saħħitkom li s is-saħħa u wkoll li ma x problemi bl vjagġar tal-ajru li tkunu ġira verament komdi. Nixtieq nir nirringrazzja rapporters tal-kollaborazzjoni da' stant tajba tagħhom. U din waslet tal opinjoni verament tajba, ta' kwalità tajba. Stajna namlu negozjaw ma' rapporter, nispera li ħan ikseb l-appoċ ta'kom u anka l-appoċ ta' Komitat Trasport. Nispera li meta teġi prezentati rapporti tkun ċans tajjeb u nisperaw li da dossier jittijiet bħala Tusser li dal-komitati ikun il wihet prinċipali jew kella forsi konġunzjoni mal-komitat ta' trasport. Nispera li konna votazzjoni ta' suċċess din ħassef fit-28 ta' frar u ħajġi prezentat kol fil-plenarja ta' Mejju ta' din is-sena. Forsi hemm xi emenda oħra jt il-President li tixtieq tirrepreżentaw f'punt 22 Eh, kien hemm test ġi ċirkulat bl-Ingliż. Meta naslu dak il-punt nistidnek biex titkellem. Issa rigward emenda 22 rigward titjiriet li jiġu kanċellati jew eh, tardjati aħna użajna l-kelma equitable treatment sabiex inkunu sana naċċertaw ridna li nitkellmu dwar equitable treatment minn flok equal treatment qed nitkellem qed nitkellmu dwar il-test hekk kif mfassal. Jekk ikun hemm ħafna, nista' nara ħafna nies għandhom il-karti tal-votazzjoni, jekk ma jkunx hemm ħafna voti kontestati imma nużaw bil-din. Issa dwar punt 14 minnu favur, daw kontra, dak waċar. Kompromess numru wieħed dak favur, daw kontra. Emenda 2 daw favur, daw kontra. Astensjoniet. Ok, tittieħed. Prost tlieta favur, daw kontra. Tittieħed. Emenda 8 daw favur, daw kontra, mela din tinġor? Emenda erba, daw favur, Għedin fuq l-emenda ta' kompromess numru 4, dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, din kol tinġar. Numru 5, dawk favur, dawk kontra. Nimxu issa għal emenda numru 10, tini paragrafu dawk favur, dawk kontra, din kol tinġar. Numru 6, dawk favur, dawk kontra, din Emenda 17 ta' Surdion, dak favur. Dak favur. Emenda 17 dak favur. Daw kontra din eh, tinġar. Emenda 18 ta' Sunjur Turunen favur. Daw kontra tinġar. Emenda 19 tas sur Grek u s-Sinjor Irigon Perez favur? Kontra. Li tinġar. Emenda 22. Kulħat kontem din l-emenda? Emenda 22 kif emendata? favur kontra. Emenda 23. Tiħdet emenda 24 favur kontra. Proposta kompromess eh, numru 7 favur kontra. Proposta emenda numru 8 favur kontra. Dikwallem. Tinġar. Emenda ta' kompromess numru 9 favur. Daw kontra. Zini kolla dit. Nullu 10 favur. Daw kontra. Astensjoniet. Għaddiet. Emenda 36 dak favur. Daw kontra. Emenda 42 dak favur. Daw kontra. Din għaddiet, emmen darba 40 favur kontra din għaddiet 45 favur kontra għaddiet 47 favur dawk kontra din ukoll għaddiet emenda 48 favur kontra din ukoll għaddiet 49 dawk favur kontra din għaddiet emenda 50 taqa taħt emenda 49, issa proposta ta' kompromess numru 11 ta' favur. Daw kontra. Tinu kont għaddiet. Emenda 51. Favur. Kontra. Di ma tiġiġa aċċettata. Emenda 52 ta' Sunira Turunan Għaddiet. favur. Kontra. Din għaddiet. 56, Surdjon. Favur. kontra din għaddit l-abbozzar fis-sħiħ minn minn komandu l-karti il-karti tal-votazzjoni mela ħan għamlu vot elettroniku il-votazzjoni miftuħa il-vot u miftuħ fuq l-abbozzari, ma diġ il-karta na vota b'ideja. <laughs> Fu l-abbozzar kollu kemmu. Sal-vot nala. Mela din għaddiet b 30 vot favur. Uħat kontra mela grazzi ħafna l-Sunjera Pavanova. U eh, nawgura Alexa biex tiddefendi il-pozizjoni tagħna fil-Komitat tat Trasport. Sta diġa kelli diġa ntlaqab mod pozitif, Mr. Simpson. Issa na proposta interessanti oħra li nix nippreżentakom nisperaw li intom tibqgħu għal din għaliex ħankunu qed innedu illum set ta' disa proposti marbuta ma' xulxin minnħat tal-Komissjoni sabiex ikun hemm armonizzazzjoni sabiex nalinjaw flimkien l-armonizzazzjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur din sabiex insegwu deċiżjoni diġa ħadna qabel u ħajġu il-Komissjoni tippreżentanna il-valutazzjoni timpat nilqaw sur Jack li huwa kap tad dipartiment eh, ta' regolazzjoni nilqaw ukoll is-Sinjora Giuseppina illi u kolla taħdem fuq dan il-fajl, sfortunatament is-sunjura Reutover ma setax tġilum. U iżda deċidejna li xorta għanna nkomplu bil-proposta tal-valutazzjoni ta' impatt u għanna eh, persona oħra li tkun għaw minn floka. Sa fejna fien is-Sur Salvini biss huwa rapporter, shadow rapporter Ma nafxek kif forsi kollu xi kummenti. Issa, minnar iktar dewmien, nixtieq nistieden is-sur Jackman sabiex jagħti il-preżentazzjoni tiegħu. Nistgħu nibdew għam kollox fuq l-iskermi. Mela jkollna l-slides tagħkom. Mela, nil-ħak għaw u nibstiednek illi tagħmel il-preżentazzjoni dwar l armonizzazzjoni tad-direttivi. Grazzi ħafna, Sir President, jit il-kallim. Nixtieq nibda billi nixtieq lilek u l-kumitat kollu sena mill-isba. Nispera li b'dan il-fajl nħolqulkom ħafna xogħol ħalli kolkom xtamlu b'mod kostruttiv. Iva, għanna il-sfida illi nippruvaw nispjegaw dan il-pakket. Dan il-pakket issegwi ix-xogħol li aħna minna flimkien bejn l-2007 u l-2008 dwar l-adozzjoni tal-pakket tal-beni u tal-prodotti. Issa fil qed nippruvaw fl flimkien il deċiżjonijiet 7-6-8 li konna ħadna qabel u naqduha flimkien mal-pakket li kellna li għanna issa. Kif jista' jkun tiftakru għal-kem għam nis li x-sekku ma kienux hemm dak iż-żmien, il-pakket tal-prodotti tal-2008 kellhom xi għanijiet, iġifieri li proteġu il-ħaddiema, l-konsumaturi, il- u anka l-ambjent għalhekk il-prodott rrit ikun sigur, ridna wkoll jkun hemm mobilità ħielsa ta' dawn il-prodotti, iżda xorta jkun hemm il-protezzjoni Għan iħor kien li kunem simplifikazzjoni u koerenza u ktar ċarezza tal-leġislazzjoni u dan minħabba illi aħna konxi illi manifatturi, manifatturi u operaturi differenti dejjem tiltaqgħu ma' biċċita leġislazzjoni differenti u din ehm, tikkumplika l-affarijiet. Iktar ma jkun hemm leġislazzjoni li tiġi iktar applikata, ikun aħjar għalihom jekk kulħadd tkun qed jgħid il-biċċi tal-leġislazzjoni kollha jkun qed jgħidu l-istess ħaġa jew għal ħaġa simili għalhekk irridu jkun hemm nazzjoni. U rridu wkoll rridna wkoll illestu il-qafas leġislattiv flimkien ma' sorveljenza tas-suq u li jkun hemm files ta' akkreditazzjoni. Ridna l-implementaw politika ta' sorveljanza li qatt ma kien irnexxina l-implementaw qabel. L-elementi differenti ta' din il-leġislativa edha fil-regolament 765 illi fih kapitoli dwar l-akkreditazzjoni u sorveljanza tal-taswiq u hemm ukoll biċċiet f'deċiżjoni 768 li fija il-rekwiziti tekniċi komuni kollha fija wkoll definizzjonijiet, obbligazzjonijiet għal operaturi ekonomiċi, kif ikun hemm selezzjoni u notifikazzjoni mill-entitajiet differenti. Uridna u koll illi nwaslu set armonizzat ta' konformità dwar proċessi ta' assessjar, dwar proċessi ta' valutazzjoni. jekk daw l-elementi ma jkunux jaqblu ma' xulxin, mela ħan komplikaw ħafna l-ħajja tal-manifatturi għalx dawn ma jkunux jafu x'qed x'regoli jridu jissegu. F'din id-deċiżjoni hemm ukoll diversi elementi relatati ma' mekkanizmi ta' salvagwardja għal meta il-konsumatur kull prezentat prodotti li ma jkunux siguri. L-implementazzjoni tal-NLF aħna bdejna natmu mal-istati membri sabiex nippruvaw nikkooperaw b'mod aħjar fuq is-swieq u klem sorveljanza aħjar. Ir-regolament innifsu huwa dirett applikabli direttament u għalhekk m'għandniex għalfejn niġru għal-istati membri sabiex kolna eh, test ta' dis transponibli. deċiżjoni hija kiet kemm xejn stramba. Għaliex ma kienx indirizzata lil stati membri u l-manifatturi iżda mija indirizzata lil ħadd apparti l-istituzzjonijiet ta' l-Ewropa. Irridu iżda li dawn naħlom fil-leġizlazzjoni tal-pajjiżi b'mod koerenti għalhekk l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni tfisser irridu nieħdu test mid-deċiżjoni miljon daħluhom fil-leġizlazzjoni ehm, settorjali. Hemm stati membri li qed jimplementaw dan kollu b'mod dirett u qed jażlu jimplementaw ċerta dispożizzjonijiet mingħajr ma jistennew illi ċerta direttivi jiġu ehm, irranġati. u l-ukoll qed li s istess ħaġa mingħajr ma nistennew sa membri li direttivi ġu adottati. Iżda b'mod ġenerali il-dispożizzjonijiet jkollhom ehm, effett tajjeb meta jiddaħlu fil-leġislazzjoni settorali. Deċizjoni ta' implementazzjoni trittaddi minn dan il-proċess. Issa, il-vantaġġi tal-allinjament naħseb li dawn huma ċari għal kulħadd dan ifisser li koerenza regolatorja ikun hemm li ma jkunx hemm pis żejjed għaliex in-nies ma jkollhomx għalfejn eh, jaffaċċaw regoli differenti, jkun hemm iktar semplifikazzjoni u ċarezza u dan ukoll ifisser illi ikun hemm iktar effiċenzja u hemm iktar ċans illi l-operaturi ehm, jobdu dawn ir-reglamenti kunu jafu x'għandhom jobdu għax hemm iktar ċarezza. Allura kif ħanamlu dan l-allinjament? Oriġinarjament meta adottajna din id-deċiżjoni l-idea kienet illi kull darba illi ikun hemm xi leġislazzjoni tiġi ehm, reveduta, aħna kellna b b'mod sistematiku kif kull parti ta' direttiva stana indirizzawhom. Dak kien il-pjan oriġinali tagħna. Mbagħad il-Kommissjoni saret iktar mażokista u qalet forsi nistgħu nagħmlu pakkett. Minflok segwu kollox każ b'każ għaliex xek nidu kull parti ta' leġislazzjoni li għanda x'aqsam ma' armonizzazzjoni teknika tal-prodotti, jekk naqbdu daw kollha li jaqgħu taħt il-responsabilità ta' DG Enterprise, naqbżu s-600. Għalhekk jekk naraw il-benefiċċju tal-pakkett kollu kemmu, sakemm naslu għal għal-livell ta' 600 nkollha kemm aħna nkunu xi aħna mhux ħażin. Għalhekk deċidejna li nagħmlu pakkett Għalek? Kenna l-idea illi nibnu fuq il-momentum tal-pakket tal-prodotti minħabba li din natat ħafna tensjoni mill medz ta' xandi, kullħat kien interessat ħafna f'dan il-pakket. U għalek, id-deċidajna rridu pakket li jkun ehm, iktar wiesa sabiex norqtu id-direttivi kemm jista' jkun ħsibna li dan ikun pjan ehm, utli ħafna. Waħda Wieħed mill-iktar vantaġġi kbar ta' dan huwa li nkun qed ninfurzaw il-regolament 765 għaliex dan joħloq ċerta obbligi għas-sigurezza tal-prodotti. Is-sigurezza tal-prodotti tinsab fid fid-direttivi rridu meta kon niddiskutu xi ħaġa rridu nqogħdu morru minn eh, dokument tal ieħor allura jkun aħjar li naqduhom il-kol fimkina għalhekk kena din ideja ta' pakket. Dan ukoll ehm, jaċċerta li jkun hemm sorveljanza tas-swieq iktar tajba u li jkun hemm li tkun iktar ġusta għona sistema aktar ġusta. Għalek, l-ewwel ħaġa li għamilna kienet illi identifikajna dawk il-partijiet tal-leġislazzjoni li per eżempju għandhom xasmu mal l-articulation craft, fost affarijiet oħrajn. U ġibjon fl-imkien, ħarisna u kollej direttivi illi ma kienux qed jiġu reveduti. Kien diffiċli ħafna għalina illi nimmaġinaw kif ħanamlu eh, pakket orizzontali għal dawn id-direttivi meta kien ħajkun hemm reviżjoni settorali għaliex dan kien ifisser illi ħanitlu fil-livelli differenti ta' kull settur din hija xaġa speċifika ħafna li qed nippruvaw nagħmlu aħna kien illi ndaħlu element orizzontali ta' dan il-pakkett u l-ewwel kriterju ta' għażla għalina kien il-nħarsu lejn direttivi li ma kinux qed jiġu riveduti, iżda li setgħu jiġu mtejba u simplifikati għas-sigurezza tal-prodotti. u dan se tajseħ permezz ta' allinjazzjoni fil-proċess ta' adozzjoni fid dan il-Kummissjoni ġi mistoqsi jekk direttiva waħda kienieċ eh, kellix tkun reveduta jew le. U weħilna. U dan jispjega għaliex il komunikati jitkellem dwar 10 direttiva u liex il-valutazzjoni timpat jitkellem biss dwar disa partijiet. Għalek għanna dawn id-disa direttivi kif semmejt qabel l-iktar parti importanti, l-parti ewlenija ma kienieċ waħed ma kienniex deċiżjoni fuqna u għalhekk kisa tidher forsi jidher li l-partit kollha m'għandhomx xesma xulxin. Aħna ħadna temi orizzontali li seta jiġu għalinjati. uħriġna buffert ovvi bħal definizzjonijiet li jista' jkun ma jkunx istess definizzjonijiet tal-manifatturi u ta' li importa. jek ma jkollokx l-istess definizzjoni, iżda jkollok problemi fuq is-swieq. Din kienet għażla ċara. Definizzjoni kienet eh, ħaġa ulanija li kellna nagħmlu għall-injazzjoni tagħha. Konna identifikajna wkoll fil-valutazzjoni ta' impatt illi kien hemm xi problemi mm, sabiex jistabu prodotti ma kienux sikuri U dan minħabba li l-entitajiet li suppost jagħmlu notifikar eh, ma kienux tajbin bizzejet. U dan wieħed mill-partit ewlenin ehm, tal-sorveljanza fuq is-swi huwa il-tracing tal-prodotti li segwi tkun taf il-prodotti u dak huwa dak ukoll isniħ bħala parti fundamentali. Huwa ċar ukoll illi l-obbligi għall-operatur ekonomiċi għandhom ikunu l-istess fid-direttivi mod partikolari dan jiċċara u kol il- kif jaħdmu fl-imkien l-importaturi, distributuri u dak kolan voluti fi dan is-settur. dawn ma jaffettwawx il-kustanijiet settorali? Provajna ndirezzaw kollox b'mod sistematiku u anka nidu konsiderazzjoni l-lingwa tal-lingwaġġ ta test li jinstabu f-7-6-8. Infatti, fil-direttivi settorali provajna nżaw l-istess lingwaġġ biex nżommu ċerta koerenza. Ridna naraw il-kliem iżommu l-istess eh, tfissir tagħhom. Xkultant hemm xi tibdil sempliċement minħabba li dan it-tibdil sa nantejbu it-fassil tad-direttiva. L-allinjament ta' dan kollu bbażajnieh b'sistema one-to-one, ġifiri ma zidniex affarijiet ġodda. Jek issibu, issibu xisibu dawn huma kollha marbuta mal-proċeduri li sibu fil-verżjoni tal-2008 dik l-oriġinali. Aħna sempliċement għal-injajna u dak li diġa kienem. Skużawni tal- ehm, l-abbrivazzjonijiet li jem fil- fil-slide ma provajt nqed kollox fl-imkien. Rrit li kunem koerenza bejn l-LVD, EMC u ATEX. Għet nitkelmu aħna unek dwar il- ehm, riċipjenti sempliċi taħt pressjoni, strumenti tal-użejn mhux awtomatiċi, u mbagħad għandna direttiva dwar l-esplussivi u anka dwar il- Mbagħad għandna l-pirotekniċi u l-esplosivi ċivili marbuta fl-imkien u mbagħad għandna l-sigurizza tal-liftijiet u tal-komponenti ta' sigurezza għall-liftijiet maquda fl-imkien kienem setturi li ma kienx tiġi reveduti, iżda xaqna li dawn ukoll jibbenefikaw mill-momentum li kien inħoloq mill-pakket tal-2008 kif tistgħu taraw hawnhekk qed nitkellmu dwar il- ehm, it-tamir ta' pressjoni. Da mhux fil-pakket aħna xtaqna li xorta jibbenefika. Issa, il-preparazzjoni tal-pakket bnejnieh proċess kellem valentazzjoni ta' impatt tal-proċess aħna ma ħadix konsiderazzjoni elementi ta' reviżjoni tkellimna dwar il- traceability u anka l-notifikazzjoni fost affarijiet oħrajn. dawk li ma familjari ma direttiva l qaddi ma direttivi l-qadim jista' jkun illi jsibu dan <laughs> kollu kemm xejn diffiċli sabiex jaqrawh. Għax meta ddaħal il-trattat tal Lisbona, aħna konna obbligati illi nimmodifikaw id-direttivi kollha u li neħu il-terminologija kolla li għandha xtaqsam ma' leġislazzjoni komunitarja kellna nitkellmu biss dwar l-Unjoni. Għalhekk aħna għamilna recast għal dawn id-direttivi. Għalhekk it-testi li għandkom qudiemkom huma miktuba formulazzjoni ta' recast. Is-servizzi ta' traduzzjoni kienu konxi ħafna wkoll illi l-ewwel ħafna minn dawn id-direttivi ġew adottati qabel ma ddaħlu l-aħħar 12 stat membru. U meta kellna, meta dawn daħlu kellhom it-traduzzjoni seħħew verament mod maġġal u tradutturi ma kellhomx l-esperjenza ta' teknika komunitarja tal-lingwa. U għalhekk aħna provajna ntejbu dawk il-verżjonijiet lingwistiċi sabiex ikunu iktar koerenti u iktar issegu l-lingwaġġ li aħna nużaw ta' kuljum. Manna l-ebda modifika moħbija, aħna sempliciment eh, tajna lok li traduturi sabiex jadattaw il-verżjoniet lingwastiċi lingwistiċi ta' ftit mill-istati membri il-ġodda sabiex eh, dan il-mod eh, nużaw il-klim modern tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt li nix nitkellem dwaru huwa li l-artikli ta' standard ta' standardizzjoni li normalment isibu fid-direttivi issa edin fil-proposta tal-Kommissjoni dwar ir-regolament. Għalhekk aħna sabiex kujem ċerta konformita, sabiex u rabta, li għamilna kien li daħna kollox taħt il-regolamenti tal-Kummissjoni tal-Standardizzazzjoni. U nisab ċert li s-segu dan kollu bċerta reqqa. Ftit minn dawn direttivi Kien jgħaw taħt il-komitati u kellha morru lura d diskussjoni tal-komitoloġija. kien hemm eh, sezzjonijiet pa' latex u, u tal-lift li tilfu l-komitati tagħhom, il-pirotekniċi, l-esplosivi ċivili u l-istrumenti ta' kejl zammew il-komitati però hemm iktar restrizzjonijiet issa u dawn isegwu il-trattat tal-Lizbona. Issa l-LVD, il-reċipjenti sempliċi taħt pressjoni, u l-EMC u NAWI mandomx komitati, ġifri mid-dissa li għanna għawnek il-maġġoranza tagħhom mandomx komitati. Tajna um, seta delegati u ta' implementazzjoni l-Kummissjoni fejn nitkellmu dwar l-esplosivi ċivili, il-pirotekniċi, l-liftijiet u l- komponenti ta' sikurezza tal-liftijiet. Issa jien ħani għafawn. Aħna bdejna diskussjoniet fil-Kunsill taħt il-Presidenza Pollaka u l u d-dieħla wkoll ħansegwu ħankomplu nagħmlu dan ix-xogħol taħt il-Presidenza Danisa, il-Kunsill deċida li negozja fuq pakket għalek id-deċida illi dan il-pakket ħajaddi taħt grupp ta' ħidma wieħed, grupp ta' ħidma ta' armonizzazzjoni, mu ħajkun hemm l-ebda kumitat settorali, aħna ħanitkellmu dwar dan il-pakket fil-Kunsill tema b'tema. U dan sabiex ma nitlux diskussjoni um, fejn indirizzaw direttiva b'direttiva, għaliex inkella eh, kan għamlu dan ħan um, naqaw l-ura għal eh, diskussjoni fil-komitati. Għalek deċidejna nitkellmu dwar, dwar kollox tema b'tema. Per eżempju, lew nitkellmu dwar il-klawzola tal-entitajiet ta' notifikazzjoni, bat nitkellmu dwar il-klawzola oħra u nimxu b'dan il-mod rridu illi ma naqawx u diskussjoni a livell settorali. Għaliex din teddet il-livell orizzontali tal-pakket. Tal Għanna eccezzjoni waħda iżda hemm settorali hemm element settorali wieħed fil-pakket u ma nistgħux naħbuh, m'hemm ndu l-ebda ħaġa ħażina iżda irridu nevitaw illi jkomplu jfaqsu ktar. kellna nibdlu mod urġenti parti mid-direttiva li hemm li titkellem dwar l-elementi pirotekniċi. U dan minħabba li kiku ma ranġajniex dan il-karozzi, il-manifatturi tal-karozzi ma jkunux jistaw jużaw, ma jkunux jistaw jimplementaw ċ-ċittadin ta' sigurezza u l-airbags fil-karozzi għaliex fid-direttiva biżbal tkellimna ngħidu illi ma tistax tuża tamir militari meta tkun tagħmel xi prodotti u dan għamilnieh biżbal għax il-prodotti elementi militari jintużaw sabiex ikun hemm is belts u l-airbags fil-karozzi. Għalok din, għalok din kena nirranġaw għax għana nishtiju l karotzi tana jibqa jkollom eh, ċinturin ta' sigurezza u l-airbags. Din hija modifikazzjoni sempliċi ta' sentenza waħda minix ħan iżda minix ħan aħbija. Pruvajna nevitaw illi jkun hemm iżda modifiċi modifiċi settorali. In ġenerali pruvajna nevitawhom dawn dan it-tibdil settorali. Nisperaw illi mux ħajkunem hemm talbiet għal diskussjonijiet settorali u jekk ikun hemm nippruvaw għom sabiex nippruvaw nżommu diskussjoni kemm jista' jkun nadifa u miexja miexja sew. U l-aħħar punt li kulħadd jinteressa ħafna huwa li kollox ħaj id-dettalji li kulħadd ma jitkellem fuqhom ħan indirizzaw fuq ehm, mod ehm, eh, elettroniku. Ma nixtiex nitkellem wis dwar il-valutazzjoni tempat, iżda ngħid li aħna stidinna l-esperti nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali sabiex jaħdmu minn fuq il-verżjoni Ingliża u dan qed nagħmluh mhux minħabba li hemm xi problema bil-lingwaġġ tal-verżjonijiet l-oħrajn. Iżda ħajkun hemm iktar differenzi fil-verżjonijiet eh, lingwistiċi għalla ġrid lingwistiċi ovvjament. Allura aħjar jekk inżommu mal-verżjoni Ingliża u mbagħad jista' jkun hemm xi tibdil bil-verżjonijiet l-oħrajn imma jkunu varjazzjonijiet lingwistiċi u mhux varjazzjonijiet fil-kontenut. Allura aħjar naħdmu verżjoni waħda u naħdmu fuq il-verżjoni Ingliża. Nasab li dawk huma l-kommenti ġenerali tal-preżentazzjoni. Kommenti kollha nixtieq nagħmel jien. Tixtuq li naddi l-kelma l sinjora Sapina. Iva jkun aħjar jgħid il-President. Forsi Sinjora Sapina tkun tista' sempliċement titkellem dwar il-valutazzjoni ta' impatt fuq fuq. Għaliex naħseb illi inti diġa tkellimt dwar ftit minnhom forsi tkun sinjor tkun tista' eh, titkellem fuq fuq dwar dan il dwar dan. Kellim jgħid li hemm verżjoni hemm taqsira ta' dan kollu il-kontenut naddu sa' prezentazzjoni s-sinjora Sapina li iktar kolorita. Iva, peress li ma tanċan ħin se nitkellem fuq elementi essenzjali biss fir-rapportana. Jina nixtiena ċaħġa fuq il-sors tal-informazzjoni illi użajna għal din analizi. Umbat se nispiega fil-qosor il-problemi illi l-Kommissjoni qed tipprova tirsolvi li ġak diġà kopra u se nifoka fil-qosor għal fuq kull wieħed minn dawn il-problemi. Umbat nishti nitkellem fuq l-impatti tal għażliet li aħna identifikajna, naturalment e, l-azla li naddu għall-allineament ta' dawn id-direttivi u anki l-impatt fuq l-impel essu intern biex inżommu l-ispejjeż fuq l-operaturi ekonomiċi u partit interessati oħrajn. Il-slide li jmiss. Mela x'inhuma la, la eh, s-sorsi principali ta' data. L-għol net nishtiqnajt illi l-evaluazzjoni attuali tibni fuq l-evaluazzjoni antika eh, qabel l-adozzjoni tal-afas ġdid leġislativ. U it-tieni eh, dan din l-evaluazzjoni għabbażata fuq numru ta' Konsultazzjonijiet li saħħew bejn ġunju u ottubru tal-2010 inkludew eh, kwestjonari li kienu emmirati eh, fuq eh, autoritajiet ekonomiċi, autoritajiet u utenti. U t-tini konsultazzjoni kienet konsultazzjoni illi kienet emmirata specifikant fuq l-SMEs u dana flimkien mal European Network Enterprise U dawn kollha flimkien e, irċevejna iktar minn 900 risposta fis setturi kollha koperti fil-direttivi. Barra minn hekk aħna aħna ġbarna feedback kbir e, bi gruppi orizzontali e, esperti e, mill-autoritajt ta' sorveljanza ta' swieq Eh, taw feedback bil-entitajiet eh, eh, u kifu kol assoċjazzjonijiet tal-industrija u partit oħra interessati. Issa, i problemi il-punti principali li bdejna minn fuq fuq l-evaluazzjoni tal-pat ma il problemi principali li aħna identifikajna meta ġie adottat l-NLF. U dawn huma anki perċepiti fil- setturi koperti. L-ewwel wieħed, l-ewwel problema huwa dik ta' non-compliance mal-ħtiġijiet tal-direttiva. U fil-fatt eh, kważi l-operaturi kollha li ħadu sem eh, konsidraw li s-settur tagħhom huma eh, affettwat b'xi mod minn non-compliance. U dinja problema li huwa inqas eh, Eh, fil-setturi tal-esplosivi ċivili per eżempju, però il kazijiet ta' non-compliance ġo identifikati anki f'dawn is-setturi. Il-non-alliament, il-noqqas ta' rispett hija eh, problema eh, li jista' jkollha ħsara fis-saħħa jew ekonomiċi meta' miex rispettata, però hija problemi anki għal eh, operaturi ekonomiċi responsabli għax huma penalizzati imħabba li hemm eh, konkurrenza zleali għax għanda effetti tangibli fuq is-swieq eh, skont ir-risposti li sibna li rċevejna fil-kwestjonari. Ħafna raġunijiet hija imħabba sorveljanza għax ma taħdimx b'mod effettiv u dan imħabba diversi fatturi U ħana nishtiq unajdu mod partikolari tnejn minn dawn il-fatturi. Waħda hija id-diffikultajiet għall-autoritajiet li jirintraċċaw dawn il-prodotti għax meta jisibu prodotti li ma kux qed jirrispetta l-liġijiet, illum l-autoritajiet għandhom mezzi limitati biex ikunu jistaw eh, jintraċċaw l-oriġini, speċjalment fil-qasam eh, tal-ikel. U tini problema għall-autoritajiet ta' sorveljanza hija illi l-leġislazzjoni ġdida tippermetti illi e, e, jitkelmu mal produtturi ma mux ma operaturi oħrajn ekonomiċi bħal distributuri jew esportat jew importaturi. Issa meta naraw illi eh, peress li għanna ħafna prodotti li ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea u importanti li wieħed eh, anki ikollu autorità fuq l-importaturi u distributuri għax huma responsabbli ma' ċittadini Ewropej. Il-tielet problema, it-tieni problema huwa il- eh, performance insoddisfacenti minn ċerti eh, notified bodies. Dana għaliex memx compliance eh, li għamlu din l-evalwazzjoni. U ħafna drabi huma sussidjarji li huma eh, notifikati anki mis sotto eh, eh, kontratturi. Ħafna drabi nistaw anki nitkellmu fuq eh, prassi ta' ċertifikazzjoni eh, inġusta. ħafna drabi ir-raġuni għaliex il-problema tkompli huwa kif l-autoritajiet ikomplu jagħmlu din l evalwazzjoni u kif jagħmlu l-monitoraċ tal-attivitajiet tal-, -attivitajiet tal Eh, dawn l-entitajiet. Fuq il-notifikazzjoni, l-autoritajiet fi stati membri eh, diversi mux dejjem jinterpretaw il-ħtiġiet bl-istess mod u mux dejjem għandhom l-istess livell ta' kompetenza lanqas biex jagħmlu din l-evalwazzjoni u mux dejjem jagħmlu l-istess eh, ipoġġu l-istess sforz fil-monitoraġġ tal-attività tal-notifika. U fl-aħħar, It-tielet problema tirrigwarda inkoerenzi bejn id-direttivi għanna definizjonijiet jew dispożizzjoni oħrajn importanti oħrajn li mhumiex miktubin bl-istess mod eżattament u raġuni hija l-evoluzzjoni storika tal-leġislazzjoni li ma ġewx miktubin kollha fl-istess moment. Din hija ħaġa komprensibbli toħloq problemi meta niġu għall-applikazzjoni ta' direttivi, specialment meta nikkonsidraw illi ħafna drabi prodotti jitħlu eh, taħt tnejn jew iktar minn eh, tnejn miż-żewġ direttivi. Mela sista tkellimt fuq il-problemi u kif nistgħu nsibu rimedja għalihom il-qafas leġislativ ġdid, mod partikolari, il-test eh, tal-deċizjoni n numru 768, Eh, titkellem fuq eh, soluzzjonijiet differenti fuq non-compliance toħloq obbligi għall-importaturi għall-distributuri, eh, obbligi li ma proporzjonali għall ruol tagħhom. Imma dana se permetti l-autoritajiet ta' sorveljanza biex ikun jistaw anki jindirizzaw dawn l-operaturi meta jkun hemm bżonn id-deċizjoni 768 titkellem ukoll eh, fuq obbligu ta' traċabilità għall-operaturi ekonomiċi u dana qed jifaċilita wkoll ix-xogħol tal-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' suq. U fl-aħħar anki id-deċiżjoni tirrinforza il-proċeduri ta' klawsola ta' salvaguardja li mux sanot nispiegalkom ma il-proċedura il-ġdida ħatejn dawn l-autoritajiet ta' sorveljanza ta' stati diversi li kollhom approċ unitarju uniformi f'dawn il-każijiet ta' non-compliance. Fuq il-problema tal-performance ta' ċerti notified bodies, il-deċizjoni 768 tinkludi anki kriteri ta' notifika revizjonati illi huma bazati fuq prassi eh, l-aħjar prassi attuali u fost affarijiet oħra tapplika anki għal subcontractors. id deċizjoni tinkludi anki Eh, proċess ta' notifika revizjonat fej li fost oħrajn se eh, se se jkun hemm bżonn ta', eh, kontroll iktar rigorus u fl-aħħar l-NLF anki titkellem fuq il-problemi ta' inkoerenza bejn it-testi ta' direttivi u tajt li dawn id-dispożizzjonijiet u tqabbilhom mal-dispożizzjoni ta' moderni tal-deċiżjoni 760. U għal din raġuni imħabba l-effettività fi soluzzjoni tal-problemi aħna identifikajna illi l-allinjament hija l-aħjar opzjoni, l-aħjar għażla. Issa barra mill-analiżi tal-effettività tal-għażla, il-rapport ta' evalwazzjoni tal impatt jeżamina anki l-impatt tal- eh, alternativi differenti u mod partikolari tal-għazli eh, ta' allineament eh, fuq il-suq eh, intern, kompetitività u anki spejjeż fuq il-parti interessati, eccetera. U l-messaġġ principali hawnhekk fuq dak li għandu ma' mal-allineament huwa illi l-impatt fuq il-parti interessati huma biex najdu għek pozittivi, l-allenament se jtejjeb il-tħaddim ta' su intern għalix se tejn l-autoritajiet jadottaw approċċi iktar uniformi lejn il-prodotti e, mhux allineati, mhux compliant. Imma għaliex se wassal anki iktar koerenza fil-imġiba tal-notified bodies, għastan se kondizjoni iktar indaqs u sentejbuħ il-sentejbuħom il-kondizjonijiet kemm għal apparaturi ekonomiċi kif ukoll għal korpi notifikati. Barra minn hekk il-rapport tal evaluazzjoni ta' impatt se jimplika wkoll li se jkun hemm impatt pożittiv anki fuq il-kompetittività fuq l-operaturi onesti ekonomiċi għax se tagħti lill-awtoritajiet ta' sorveljanza li kollhom iktar odda tajba biex jiġġieldu kontra in-non compliance u għall-istess raġuni se ti tikkontribwixxi anki biex ikunem eh, livelli ta' roli ta' ħarsin ta' saħħa publika u għal ċerti direttivi u anki ħarsin eh, tal-ambjent iktar oli per eżempju dik tal-piroteknika peress li din direttiva u kol tinkludi fost affarijiet oħra eh, faslunijiet tagħha il-protezzjoni anki tal-ambjent. Issa, fu il-respejjes, l-konklużjoni principali tal-evaluazzjoni tal-pat huwa illi l-allinjament mod ġenerali mhux se jimplika spejjeż ekstra għall-operaturi ekonomiċi. U dan nħabba fil-fatt li f'ħafna għal ħafna raġunijiet edha tikkodifika eh, il-prassi eżistenti. Dan ma jfissirx illi ma nistawx neskludu li kunem zida ta' spejjeż, però daw ġew ikkonsidrati mill-maġġoranza Eh, tal-partit interessati bħala eh, zida moderata, mux iktar minn moderata. Fuq l-ispejjeż għall-autoritajiet pubbliċi, aħna l-ewwel ċifra nixtiequ ngħidu hija li l-awtorità għandhom xirbħu b'dan l-allineament, għax huma se jkunu jistgħu issa minn nista l jorbtu fuq setat iktar eh, għawin uh, mingħajr ma jkollhom spejjeż ulterjuri. Forsi l-uniku qasam illi Eh, se jkun hemm spejjeż ulterjuri eh, tal-anqas fil-bidunet u għadik ta notifika għaliex ir-reviżjoni tal-ħtiġijiet ta' eh, korpi notifikati se, se jitlob illi se jkun hemm bżonn ta' rinotifikazzjoni ta' dawk il-korpi. Però dawn l-ispejjeż għall autoritajiet pubbliċi m'hemmx għalfejn nesaġiraw, ma ġaħna għamilna stima li fuq media eh, il-numru ta' notifikazzjoni għal kull direttiva u kull autorita u ħana wasalna konklużjoni li dawn eh, l-aktar fl-iktar eh, kazijiet gravi huma limitati u għal u hemm f'każijiet eċċezzjonali fejn huma daqsxejn iktar eh, Eh, numerużi, aħna nistaw niftakru anki li l-Komissjoni proponiet periodu ta' trasposizjoni ta' sentejn għal dawn id-direttivi. U dan għandu jipermetti li l-autoritajiet iżmin kollu neċessarju biex ikun jistaw jagħmlu l-ħidmiet tagħhom. U dan wasalni għal eh, tmim tal-preżentazzjoni niftama li kienet utli u jiena lest hawnhekk disponibbli biex nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna għajt il-President. Kienet ħaġa utli ħafna illi inti E, fakkartna fl-importanza tal-sorveljanza tas-su u anki tal-korpi notifikati. U naħseb li ħafna mill-membri se jkun jixtiequ jikontribwixu għal dan is-suġġett. Eh, jina naħseb illi se jkunut li ħafna ah, dan il-proposta nħarsu liħa fil kontest li nagħmlu titjib kif dan il-qasam. U jekk aħna jirnexxinna jirnexxilna l-istati membri jagħmlu progress f'dan il-qasam f'dawn is-setturi speċifiċi forsi bekk inkunu nistaw intejbu il-kwalità ta' swi eh, b'mod ġenerali. Grazzi. Mela, xvab jixtieq jgħid xi ħaġa għandek kommenti u bataw Sinjora Rojtova ma nafx jekk inti mm, shadow, imma għandek interess eh, bla dubju sul Kreuzmann u ma temx ħadd iktar li xtieq jitkellem. Jiena eh, anki jien se ngħid eh, xi ftit eh, kelmiet. Xvab, grazzi. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li għall-grupp tiegħi huwa sodisfazzjon kbir nara hawnhekk fostna is-Sur Macmillan. Issa fuq diskussjoni attuali Fuq dak li għandu xi jasam mal eh, mal-estensjonijiet tal- ta' sider, eh, signor Rojtova ma id-dispjaċina eh, li miex prezenti għonek, pero signor Rojtova għalt li nitkellem floka, da' stanza nitkellem bl-Inglis, aħna nħossu illi din il paketta disa direttivi għu pass importanti l-qoddim eh, biex nkunu nistaw intemmu eh, intern Ewropew. Anki jekk fi ħafna kwestjonijiet tekniċi, il-qafas tekniku fl-opinjoni ta' signora Rojtova eh, permettu il-implementazzjoni tajba u armonizzazzjoni tajba biex jittejbu kemm il-drittijiet tal-konsumaturi kif tal-produtturi. F'dan il-kuntest signor rajtu għat apprezza għal fatt li l-Kommissjoni eh, konsultat eh, ħafna miet ta' SMEs u inkludiet dan il-feedback anki fil-pakket ta' armonizzazzjoni li għat jieġi prezentat il-lum u dimna. Is-signora e, Rautava personalment appoġġa il-għazliet preferiti eh, leġislativi tal-Komissjoni u mux dawk li ġew rakkomandati eh, fil-forma ta' rifużjoni. Ah, ed tamel anki eh, xie punti li jesen ħalli barra, ma nishtina najt li signora Rojtova tħoss illi kooperazzjoni qawwija bejn il-Kumitat u l-Kummissjoni tkun importanti ħafna u se tagħmel ħirita kollha biex issegwi il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea illi ġiet aċċettata wkoll mill-Kunsill illi nżomm disa direttivi differenti bħala pakket flimkien biex ikunu nistgħu nippermettu li jkun hemm proċedura eh, mingħajr xkiel fil-Parlamentu fil-Kunsill. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Jiddispjaċin li ma stajniex ninkludu l-Sinjor Rojto aktar tard, ma importanti li l-proċess nibdew Umbat eh, impoġu għaf kontat ma' sur Macmillan u ma' tim taħħa. Eh, grazzi, l-odwa Is-sena tajba l kulħat isni għaxħal de Muze. Ma nafx jekk nafx titkellem l-Ingliż wara din il-vakanza twila. Grazzi lill-Kummissjoni tal-prestazzjoni kienet tajba ħafna u kutli ħafna. Jiena interessata ħafna eh, fi sorvenz ta' su, imma anki konti rapporter tal-imko fi deċizjoni ta' numru 768 ta' milnija U eh, importanti li nara li xol u għaddej u jiena zgura illi la darba nkunu għal-linjajna dawn id-direttivi is-sikurezza tal-prodotti u sorvenz ta' su se titjieb eh, fissu intern. U jiena nħossu koll li għanna nużaw din l-opportunità biex nizguraw illi u naraw jekk għandix intejbu xi wħud mill-obbligazzjoni ħafna iktar milja minna eh, sissa fil-pakket tal-prodotti. Għal daqsnat naqbel miegħek li għandu jkollna proċedura mingħajr toppi eh, li għandna eh, naċċettaw bħala pakketti ma rridu nagħtu l-opportunità anki biex niżguraw illi ikun hemm biex niżguraw illi se jkonna su intern żgur. Grazzi, Stu Kreuzmann. Grazie President. Għandi xie kommenti. Fu il-fat li e, e fej produzzjoni tkun f'pajjiżi terzi. Ħafna drabi il-prodotti li ma jkunux konformi jiġu importati fl-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet issa jistaw jintervjenu anki eh, mal-importaturi, u mux biss mal-produtturi biss. U biex ikunu jistaw jamlu intervenzjoni tagħhom fuq dawk il-prodotti li mhumiex konformi. Et-tieni komment għaj, għabmo ġenerali hemm bżonn attenti illi dawn l-obbligi l-ġodda ikunu utili u ikunu eh, u għet jista jifimom anki l-operaturi ekonomiċi, ikunu trasparenti u kol biex ma natux pisijiet eh, amministrativi zejda għal dawn l-operaturi ekonomiċi. Umbat, jista ma jkunx bizzejiet biex nirsolvu problemi. Naturalment iridu naraw namlu revizjoni ta' regolamenti fuq is-sorveljanza ta' suq biex inkunu nistgħu nżidu livell ta' sorveljanza fil-suq intern b'mod partikolari fil-frontieri eh, esterni tal-Unjoni Ewropea. Umbat hemm ħafna prodotti mhux konformi illi huma falsifikati għal stanta hawnhekk aħna hemm bżonn illi eh, niżguraw li jiġu rispettati il-dispożizzjonijiet eh, fuq il-proprjetà eh, intellettuali. Grazzi. Grazzi. Fissem Ashley Fox illi e, hija e, maħtura bħala uh, e, xadaw rapportar mill grupp politiku tiegħi illi hija wkoll tilqa il-proposta jien qed nitkellem fisima u bħala kif rajna mit-tieni prezentazzjoni l-importanza li konna proċeduri armonizzati illi jippermettu il-ġestjoni tal-proċess li jsir mod ħafna iktar effettiv u nittamaw ukoll illi sejħedġu l-istati membri biex isiru dejjem iktar effiċenti u nafu li dan jista' jkun pressjoni eh, fuq il-budgets u nafu li hemm budgets limitati, però riżultat li se jkollna eh, inħoss u koll li hemm kwestjoni importanti ħafna li eh, tibni fuq dak li għal sur Kreuzmann fuq id-definizzjoni tal-persuni li huma fil-katina tal-forniment Eh, ġveri mux biss il-produtturi u dinja responsabilitajiet anki tal-importatur eh, meta il-prodotti jiġu importati, eh, prodotti koperti minn dawn regolamenti. U dinja ħagġa li ġa diskutejnija ħafna kontesti eh, differenti fuq ir-rwol tal- eh, operaturi differenti fil-katina ta' distribuzzjoni, dawn kollha se jkollhom impatt fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u soddisfazzjoni tal-konsumatur. U għal daqstant aħna se naqdu rwol tagħna u mbagħad pont minnaħa tiegħi personalment bħala President eh, jina naħseb illi l-approċ illi il-grupp ta' ħidma tal kunsil illi qed jieħu taħt il-gwida ta' Sur Macmillan eh, fuq biex wieħed jaħdem eh, b'mod orizzontali tema b'tema u mhux jinħarsu lej direttivi Eh, imma eh, illi wieħed iħares lejn eh, il-kwestjonijiet kollha fuq livell orizzontali, naħseb illi aħna għandna nagħmluh dan anki fil-Parlament, jien ukoll inħass lejn sinjora Xadil Mose illi anki qalet illi fil-deċiżjoni sema 168 biex niżguraw li dawn il-proposti jkunu importanti awin, rigorużi u effettivi fl-Stati membri. Bżon Eh, anki nerġgħu nħarsu lejhom u naraw jekk nistgħux ntejbuhom mingħajr ma nżidu eh, spejjeż u pis amministrattiv tal-proposta. Jena ħoss li din se tkun proposta ta' sfida u aħna eh, inħarsu qudiem li tal-opinjoni ta' Sinjor Rojtova. Grazzi. Għaw xi ħadd jew jitkellem fuq dan il-punt. Is-sur McMillan tixtieq ta' xi ħaġa? Tixtieq ta' tagħmel xi kummenti ta' Eh, konklużjoni jew s signora Bitonto għandek xie kommenti xtamel, natik il-mikrofonu eh, biex tala d-diskussjoni. Grazie President. Jena nixtieq nati risposti għal xie kommenti li saru naturalment u għadna minna bil-sjoni t-tana, ija il li naddu e, e, e, l-esperienzi ħzina u nikoraġuhom u nipprovaw nkunu sistematiċi l-iktar possibli billi nżommu fuq dan il-pakket tal-2008. U sintomatiku il-li għanna il-problema tal-breast implants palessa u naf illi id-direttiva fuq il-medical devices qed tiġi revizjonata u nista' niskurakom illi s-servizzi tal kummissjoni edin eh, jikkonsidraw din il-problema partikolari b'mod serju ħafna. Eh, Tista' turi wkoll però illi meta ikun hemm każ ta' produttur illi jixtieq jagħmel frodi huwa eh, diffiċli ħafna li wieħed iwaqfu milli jagħmel dan illi wieħed ikollu ċertifikazzjoni xirqa ta' prodott u meta jkun hemm sistemi differenti ta' produzzjoni ta' eh, ta' kontabilità eh, kull sistema li aħna nistgħu noħorġu mhux se din il-problema għal daqstant irridu noqogħdu attenti ħafna f'dan il-kan tal każ Kumment li ħorġ ta' nagħmel huwa li ma rridux ninsew illi dan il-proċess tal-allenjament u jirrigwarda il-deċiżjoni. il il deċiżjoni Però aħna edin f'sitwazzjoni kompletament differenti illum. E meta inqablu e meta ġiet tat il-pakket għax il-regolament 765 eh, japplika u aħna qegħdin nikkoordinaw l-Stati membri eh, fil-programmi ta' suq intern tagħhom kif jistgħu jagħmlu l-evalwazzjoni ta' riskju fuq il-kontroll, fuq il-koordinazzjoni ta' servizzi differenti bejn l-awtoritajiet nazzjonali u il-persuni eh, u dwana. U hemm ħafna diġà esperjenza, diġà ir-regolament turi snina u dawn id-direttivi kollha qegħdin jittieħdu kontra l-isfond ta' regolament 765. Aħna ma rridux naqgħu fit-tentazzjoni li ndaħlu fid-direttiva affarijiet li ġaj jeżistu fir-regolament. Nara biex infakkar il-kulħadd li qed hemmhekk kull ġa qed taħdem. Għandha bżonn li jkun hemm implementazzjoni aħjar. Dan kollox. Grazzi, President. U naturalment aħna nħarsu għoddim eh, għad diskussjonijiet eh, ma'kom u l-kooperazzjoni ma'kom. Grazzi ħafna. Jiena nisuspetta li se jkunem ħafna każi e, b'koinċidenza jiena il ġimma semmur e, nitkellem ma' produttur ta' Wayne Equipment e, u prodotti importati li ġew ċertifikati li kienu e, konformi, imma fil-fatt il-prodotti mumiex konformi. U għal-dastant parti ta' minn dan il-proċess ta' notifikazzjoni huma kollha elementi li huma importanti ħafna u naturalment dan it-tip ta' tamir eh, fil-prodotti medici jew fil-prodotti tal-iker huwa importanti ħafna eh, hemm bżonn illi eh, il-ħtiġijiet jiġu rispettati u għana insaħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi. U aħna hawnhekk naf li qed titrattaw kwestjonijiet tekniċi ħafna f'dan il-kumitat, però il-konformità tal-prodotti fil-fatt qiegħda taffetwa il-konsumaturi kuljum, forsi mhux direttament imma forsi anki indirettament eh, fil-każ ta' eh, tamir defettus. Għal daqstant hemm implikazzjonijiet gravi importanti ħafna. Grazzi ħafna lil kulħadd, ma mela nissa se għal laħar punt tal-lejla illi huwa biex inkomplu il-dibattitu tal-xogħol importanti ta' Sur Kreuzmann fu l-infurzar doganali ta' drittijiet tal propieta intellettuali. Eh, aħna għanna issa la bozz ta' għak, grazzi tal-estejtu għabel il-miliet, issa għanna traduzzjoni, issa natik il-mikrofonu biex tkun tista' prezenta il-proposti ta' tijak għal-emendi un batwara nati il-mikrofonu li shadows rappresentanti l-oħrajn biex jitkellmu fuq. Sur Kreuzmer. Grazie ħafna, Sur President. Il-ħarsin ta' l-IPR sija xi ħaġa illi verament tħares il-settur tal- tan-negozju, sistema tal negozju Ewropea Hawnhekk qed nitkellmu fuq 250 biljun każ fis-sena. Ġviri jiġifieri, prodotti li jkunu ifalsifikati. U għal daqsent irridu kunu ċerti li hemm il-proċeduri neċessarji biex dan aħna niprevenuħ. U dan biex dwani ikunu jistaw waqfu trasport ta' dawn il-prodotti qabel ma jkunu jistaw jidħlu fiswi eh, oħra partikolarment fċertu eh, postijiet. Hemm ħafna pajjiżi l ġixxew ta', ta f'dan, f'dan is-settur ta' ħarsin tal-IPRs sa mill-2003 kien hemm xi tibdiliet illi jeħtieġu ċertu emendi eh, legali biex bekk ikun hemm asserzjoni valida fil-qasam tal-IPR, ta jena naħseb illi ħafna, għatem ħafna difikultajiet sostanzjali u għal daqstant għatem ħafna titjib eh, xisir biex eh, situazzjoni tmur għall-aħjar. L-autoritajiet ta' dwana jridu jkunu iktar involuti l huma jridu jkunu li japplikaw il-regolament huma jridu jibdew din l-azzjoni legali xtaqtem inqajjem numru numru ta' punti kien hemm kien hemm sforz biex tinqata' il-burokrazija u tittejjeb l efficienza U t tini tħassib kien kif aħna niżguraw li jkun hemm iktar ħarsin iktar sigurta biex naraw illi il-propieta intellettuali tiġi imħarsam kien hemm eh, numru ta' punti partikolari. Iżda qabel ma nidħol f'dawn xtaqt ngħid illi ir-regolament hija intenzjonata u intenzjonat hija intenzjonata lejn dawk il-punti il-prodotti li jkunu jew l-entitajiet li jkunu qed jiksru eh, l-IPRs Isna, għawek qed nitkellmu dwar liġi materjali li għandha x'taqsam ukoll ma' kwistjonijiet legali oħra. Iridu naraw ukoll fejn tidħol id-direttiva dwar it-trademark kif ukoll regolamenti oħra illi iħarsu il-propieta intellettuali. Imma, hawnhekk iktar inħarsu lejn is-settur doganali, allura jiena provajt nistabilixxi Is-sitwazzjoni attwali hemm numru ta' ta' tħassib u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu. Dasant hemm bżonn ta' dibattitu biex naraw naqra jekk mm, fil-fatt din id-direttiva mm, qabel tidħol fis-seħħ hija qed indirizza dawk il-punti kollha li qed jisemmew. Rigward artiklu erba' dwar ġifiri effetti personali li ikunu qed jiġu trasportati minn min nies wieħed jista' jgħid biss illi dawn dan il-ksur ta' l-IPRs ikunu qed ikunu nibatu il-messaġġ żbaljat jekk ngħidu um, illi l-użu privat ta' dawn il-prodotti um, huwa legali. illa li xem ħafna sati membri illi fjom um, l-importar palallel huwa jaxaġa illegali. Jekk wieħed jitkellem dwar importaturi paralleli, wieħed qed jitkellem dwar um, nies um, illi qed jimportaw minn pajjiż illi mhuwiex stat membru. L-għaliex din eh, fiż żona Ewropea ma tistax issir l-importazzjonijiet paralleli ma jgħaddux fil-fat mill-istess kontrolli ta' kwalità li għadu minnum prodotti oħra. U fil-fat ħafna drabi rajna kemm eh, prodotti folot għaddew għawnek u dawn setaw kienu ta' dannu kol għas-saxħa tal-bnieda malura irridu natu e irridu natu daqqatajna b'mod serju dwar din il-kwissjoni tal-importazzjoni parallela. Il għaliex hemm anki periklu għal-nies fija. L-emendi tiegħi huma intenzjonati biex jipprovdu iktar ħarsin u ħanifokka fuq l-iktar punt importanti. L-ewwel net l-informazzjoni fil-proċedura fil proċedura għal għadrittijiet tal-konsumatur eh, irrit kunem hemm iktar ħarsien b'mod mod legali speċjalment fil-proċeduri inizjali eh, fil-fatt il-ġemali għaddiet eh, dwana franċiża kienet verament paralizzata fil-ħidma tagħha Lelix, għet irrit kun jafxin li vera kwistjoni b'dawn il-prodotti folozem, Għadda dasant irrit ikonna proċedura iktar simplifikata. Iktar informazzjoni tkun disponibli eh, biex eh, niftemu eh, f'kas li jkun hemm suspett ta' ċertu prodotti ta' ċertu pakketti rridu jkunu jistgħu jagħmlu iktar milli, milli, milli fil-preżent. Hemm ukoll eh, derog speċjali għal konsigni li huma li huma żgħar u naħseb li dan jista' jkoll ħaffef il-sistema regolament state li dan għandu ikun jibqa' fidejn il- fidejn id-deċiżjoni tal-Komissjoni iżda jiena ngħid illi kien hemm 13 il-proposta li għaddew minnaħa tal-Kummissjoni u dawn kienu jindirizzaw punti bħal per eżempju il-pis li jrid ikun inqas minn żewġ kili għal kusin jizar u illi kun hemm ukoll limitu ta' flus ta' 200 euro. Iżda Iżda jiena ma nafx dan il-prezz, dan il-valur eh, monetarju għax qed jirreferi kux għal prodott falsifikat jew kell għal prodott oriġinali. il-detentur irrid ikollu wkoll id-dritt li kun intitolat fil-fatt għal rifużjoni irridu nħarsu um, il-detenturi, l-utenti, irridu naraw u koll illi ma għandhom in-nies illi ma għandhom ikunu n-nies iġorru responsabilta um, f'kas um, ta' infrazzjoni jew nkella f'kas ta' nies illi jippruvaw jaħbu l-identità tagħhom. Ta E, l-utenti iridu irridu jkollhom irid ikollhom id-dritt illi jkollhom l-informazzjoni aċċess għall-informazzjoni. U dan jista' jkun illi ma jkunx il-każ il għaliex biss jiġu informati illi kien hemm ksur. L-idea tiegħi kienet illi wieħed jipprovdi possibilità fejn memx lok li wieħed jizgura li, li azzjoni tistam tittieħed minnaħa tal eh, f'kas ta' f'kas ta' kumpens. U jekk ikun hemm kwistjonijiet hemm rigward trasportazzjoni tal-prodotti tal konċernati fis-suq eh, intern, allura f'dak il-każ il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja trid tara jekk il-prodotti kienux intenzjonati biex biex jinxtraw fil- fl-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm kwestjonijiet ta', ta transitu naħseb illi l-Orti Ewropea tal-Ġustizzja trid tiġi msejħa. Iżda kemm verament regolament bħal dan huwa utli. Naħseb illi hemm ikun ta' dannu jekk il-kriterji tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddaħħal eh, f'dan għaliex forsi tista' toħloq problemi għall-użu il wieħed irid ikun lest u eh, ikollu possibilità li jitfaq l-informazzjoni meħtieġa biex ħares l-konsumatur nixtieq nkun naf naqra eh, x'għandha xejt il-kummissjoni dwar dwar dan. Naħseb eh, kol konxie tal ta' żmien li fih iridu iridu naġixxu ma possibbli li l-presidenza danisa taġixxi dwar dan biex sa marzu jekk alla jrid id-dibattitu iwassal għal diskussjoni fl-imkien mal-Kunsel biex mbagħad jiġi adottat eventwalment f'Mejju. Grazzi ħafna is-sur is-sur Kreuzman tar-rapport tiegħek u issa permetti li permettu li nintroduċi il-kontributi il ewwel net minnaħa tal-Shadow Rapporters, il-Sinjura Gallo, il-Sinjura Heads, il-Sinjur Enstrom. Eh, Is-Sur Salvini mux jataw hekk hemm xi membri oħra li jixtieq jitkellmu. Issa nixtieq eh, nifraħu għal il kollega il kollega tagħna minnaħa tal-DG tal-taxxa għandna wkoll il- Merifiħ, ma nafxek proħnunċajċ um, l-isem sew minnaħat tal-presidenza daniza, u u koll nadilek um, il-kelma biex eh, tatina naqra formazzjoni dwar il-progress um, tal-presidenza. Għanna numru ta' esperti ta' kontributuri għawnek li nishtiqom eh, li jekkommentaw dwar il-proposti ta' sur Kreuzman. Sa' nistedinkom biex eh, tiftħu il diskussjoni Iva, Signora Gallo. Grazzi ħafna, Sur President, nishtiq nirringrazzja li Sur Kreuzman tal-rapport tijaw xe nifraħlu fil-fat tal-prezentazzjoni li għamel jena nishtiq nibda billi nejt li naqbel miegħu dwar ħafna tal-60 emenda li u għamel għal dan il-regolament nishtiq nibda l-ewel net fuq il-punt eh, fejn naqbel ma' rapporter, ċoe il-kwistjoni tal-garanziji ehm, proċedurali. Ġviri, qed nitkellmu id-dritt għasmiħ. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-istess ehm, fuq l-istess linja taħsib taħsieb illi ehm, illi sar tal-ħidma li saret mill-Legal FS Committee. Naħseb li eh, rridu namlu distinzjoni bejn operaturi ekonomiċi eh, fuqnaħa illi b'mod regolari u ma jkollhom x'asmu ma' formalitajiet doganali u fuqnaħa l-oħra il-konsumaturi dawn eh, mumiex mandom xasmu l-istess tipi ta', ta proċeduri rridu naraw illi id-drittijiet ta' tnejn jiġu imħarsa, speċjalment fit-tieni każ, u illi l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jaġixxu dwar dan. naħseb li jekk ma jkunx hemm eh, burokrazija amministrativa l-affarijiet jistgħu il-proċedura tista' titħaffef naturalment wieħed ġeneralment il-konsumatur ma jkunx konxu tal-affarijiet ta' sistema eh, proċedurali tal tħulu l-ħruġ eh, f'dak li għandu xaqsam madwana. dwana Issa, għattini punt fejn jena naqbel ma' rapporter dwar il-kwissjoni ta' eh, prodotti u nkellam servizzi eh, skużawni anke affarijiet medicinali li kunu eh, li kunu fit-transitu fil-proposta tal-Kommissjoni fl-axħar li tam referenza għall-axħar żewġ deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dawn huma lok għal għal tilwima li li għamed bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brazil. Jena naqbel ukoll mal-punt li tqajjem dwar il-kunsenji żgħar, jena naqbel ma' artiklu 24 li jinkludi din il-proċedura l-ġdida. Imma dana kollu għal kontrarju tal-Kummissjoni Ewropea Jiena naħseb illi din definizzjoni ta' kunsinji iż-żar hemm trid tkun fil-regolament u m'għandix tkun taħt palat delegat kif proponiet il-Kummissjoni. Raba punt dwar il-proċedura simplifikata għal ehm, għal ksur, f'kas ta' ksur ta' proprjetà ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, naħseb li l-idea hija illi inneħu artiklu 23 u intawlu nwessaw l-ambitu dwar tal-regolament dwar tal-artiklu dwar il-ksur ta' l-IPRs. Naħseb illi il-vantaġġ b'dan ikun illi fejn il-punti amministrativi kienu forsi jistaw waslu għal insigurtà eh, legali jew nkella illi kienu eh, waslu għal ċertu eh, burokrazija biex autoritajiet jintervjenu b'mod effettiv dan qed jiġi evitat. Issa. Eh, rigward eh, l-importazzjonijiet paralleli dan ġi diskus fit-tuli hija kwistjoni delikata u kienet um, waħda mill-prioritajiet ta' direttiva u jħed li tam 8 tlietam Għawnek qed nitkellmu dwar ofiża kontra dwar ksur ta', ta trademark u skont il-ġurisprudenza għawnek maħniex qed nitkellmu biss dwar ksur ta' relazzjoni kontratwali. Issa, il-kummenti tiegħi huma dawn l-autoritajiet doganali tagħna jindirizzaw li l-om infusom lejn in-nies meħtieġa li din pożizzjoni illi jistgħu jagħmlu l-verifiki neċessari biex jiżguraw illi il-prodotti illi qed jitqedu f'suq fi stat membru ikunu ikunu kif suppost. Ġivin importanti l-autoritajiet ikollhom il-dokumenti ta' kummerġ biex huma jkunu jistaw jiċċekkjaw eh, eh, informazzjoni dwar il-prodott, irridu jaraw kif ħaj kunu jistaw jagħmlu evalwazzjoni bażi ta' dokumenti legali. Jridu ikollhom l-arfin legali meħtieġ biex jifmu l-kontratti Issa l-idea hija li d-dwana t-intervjeni kemm jista' jkun malajru b'mod effiċjenti biex ċertu problemi kunu jistaw jiġu evitati. Eh, jekk le hemm ikunu qed jevitaw li jkun hemm leġittimità fil-kummerċ li f'ċertu kummerċ li jsir Naturalment, wieħed jista' jintervjeni eh, b'mod mat nazzjonali f'każ ta' ksur. Il-kumitat tagħna vjaġġa lejn eh, Copenhagen. U hemmhekk indunajna illi il-maġġoranza tal-istati membri huma kontra ta' din l-idea ta' importazzjoni parallela Dawn huma daqstant l-argumenti favur eh, jiena ma naqbilx ma' rapporter fuq dan il-punt. Issa nixtieq nagħlaq bil-fat li jinħan kunet nressa iktar emendi mod partikolari f'żewġ nuqqasijiet fid-definizzjoni. Mod partikolari eh, f'artiklu 2 sotto paragrafu 7 dwar prodotti li huma suspettati li huma huma prodotti prodotti uh, pirated products. Naħseb illi f'dan il-punt il-kelma proof trid irridu irridu nħarsu leja. Grazzi ħafna dawn huma l-proposti għall-emendi tiegħi, Sur President. Grazzi ħafna Sinjura Gallo, u naħseb illi tajb ikonna l-opinjoni tal-rapporter tal-Legal Affairs Committee f'dan ir-rigward. Issa, Sinjura Head. Grazzi ħafna, Sur President, u s-sena tajba lil kulħadd. Jena wkoll nixtieq eh, nirringrazzja Sur Kreuzman ta' dan ir-rapport u eh, nixtieq ukoll nesendi l-appoġġ tiegħi iżda hemm ċertu punti illi fuqhom il-grupp ta' Soċjali Demokratiċi rrit eh, isemma leħnu b'mod partikolari tħassib dwar prodotti illi suppost u mantenzjonati għall-użu privat dawn għandhom ikunu eżentati għal daqstan taħna nappoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni. Dak li għandu x'aqsam issa ma l-importazzjoni parallela nixtieq morru lura eh, u natu daqqa tajn oħra dan il għaliex għandi ċertu dubi illi dan jista' jfisser li ċertu stati membri jridu eh, jikkontribwixxu iktar riżorsi biex bekk l-awtoritajiet eh, ta' dwana ikunu jistgħu jagħmlu l-verifiki ulterjuri neċessari. U kif tafu tajjeb is-sitwazzjoni ekonomika diġà hija waħda ibsa U nixtieq nkun naf għal daqstant il-Kummissjoni u l-Kunsill x'għandhom xi dwar dwar dan, ċoe li l-istati membri jkunu jipprovdu iktar finanzjar. Rigward medikazzjonijiet ġenerali u affarijiet oħra relatati, Mxtaqt nejt u koll li għanna u koll eh, propostam għal għal prodotti oħra medici li huma intenzjonati biex umorru l lin mill-Unjoni Ewropea, nixtieq ukoll eh, nitkellem dwar dan, jiena wkoll nixtieq ngħid li kuntenta ħafna il rapporter tagħna definizzjonijiet eh, aħjar għal situazzjoniet ta' konsinji żgħar. Iżda darbo darba oħra nixtiequ ngħidu dwar dan illi aħna maħniġ daqshekk kuntenti bil-definizzjoni preżenti. B'mod ġenerali naħseb illi um, rigward min ħajġor um, l-ispejjeż dwar um, il um, asport um, affarijiet oħra naħseb illi fost oħrajn id-drittijiet ta' dawk illi qed jittrasportaw jekk hux ħajkunu responsabbli tal-ispejjeż ta' ħsara waqt it-transitu. Naħseb irridu niddiskuti jekk dan huwa il-każ Irid nkun nafu kol jekk xħajkun hemm diversi proċeduri hemm kellha proċedura standard għal darba oħra nixtieq nitlob iktar żmien naturalment biex nara naqra l-grupp tiegħi x'jaħseb dwar dan għal għaliex ma kenniex dibattitu propju sħiħ dwar dwar dan. Iżda naħseb ikun interessanti ħafna illi naraw naqra f'dan id-dibattitu l-Kummissjoni hemm x'għandha xi tgħid dwar proċedura standardizzata. Għaliex naturalment il-proposta ta' rapporterija pjuttost differenti minn dik oriġinali u dak u dak li ritnejt um, għal-issam um, kifat aħna minnaħat għana minnaħat għal-grupp ta' Soċjali Demokratiċi ħajkonna diskussjoni um, iktar fi dettal u nħares lejn kooperazzjoni imsaħħa fil-futur kum il-koll. Grazzi ħafna, jina head u issa jessur l-instrum. Iva, grazzi L-ewenet nishtiq nirringrazzja l-rapporter iżda nishtiq ngħid li jiena kont um, sorpris meta rajt dan ir-rapport żgur li l-intenzjoni ma kienax ħażina iżda meta rajtu naħseb li dan mhux biss ħajkun ta' ħarta kbira lil kummerċ elettroniku iżda insibu Hemm ukoll ostil lejn il-konsumaturi u ukoll lejn il-kummerċ u il-mobilta ħies l-ewwel ned dwar l-importazzjoni parallela. Għawek naqbel ħafna ma dak l-int ntqal mis-Sinjura Geller. L-ewwel net meta nitkellmu dwar dan eh, is-suġġett din hija xi ħaġa li hija perfettament legali f'ħafna stati membri. rapporter jgħid li li dan forse mhux inkluż f'ċertu sistemi legali. Iżda f'banadi oħra jintqal fir-rapport li dawn għandhom ikunu legalizzati. L-importazzjonijiet paralleli huma importanti il għaliex eh, jekk wieħed jiddeċidi illi ipoġġi eh, spess ta' importazzjoni doppji, allura wieħed ikollu għażla li xtrija iċċa minn di oħra fejn tkun irħas fil-ispess ta' importazzjoni jkunu irħas, ċoħe meta il-Parlament Ewropew għajjem il-reformulazzjoni ta', ta dan il-punt, sqaqna illi dawn huma xi ħaġa importanti ħafna għal assu Ewropew, b'mod partikolari għal konsumaturi Ewropew. U dan b'mod partikolari għaliex jekk intom u għed jihun konsiderazzjoni l-aspet kummerċali jekk qed tiprojbixi n-nies li jmorru lil jirreferixxu li jom li lill istati Uniti jew bnadi oħra. Naħseb li dan ikun ta' dannu lill konsumatur Ewropej il-konsumatur Ewropew. U naħseb dan ukoll xekkel ukoll il-xiri online. Jekk qed nitkellmu fuq każ fejn wieħed jorna xi ħaġa u iħallas għaliha u f'daqqa waħda dan, dan il-prodott li, li jinxtara jiġi konfiskat, allura hemmhekk ħan irdu għal kollox il-fiduċa li wieħed għandu fil-kummerċ elettroniku. U għal dasant jiena taħt l-impressjoni illi din tmur għal kontrarju ta' dak li aħna nixtiequ nilħu. Dak li għandu x'jaqsam u koll għall-estensjoni, mux biss għall-prodotti ta' folot, iżda għall-prodotti oħrajn. Nixtieq ngħid li fil-kumitat tagħna tal-affarijiet legali qed niddiskutu il-fat um, tal-brevetti Ewropej. Um, din dan huwa settur verament komplikati biex um, imħalfin ikollhom verament jaqblu bejnietom. U issa f'daqqa waħda qed ngħidu illi l-uffiċjali ta' dwana hemmhekk fil-post iridu jiddeterminaw jekk kien hemm xksur ta' brevet jew nkella le ma nistax nifhem kif il-ġustizzja ma tistax, il-rati ma jistawx u l-autoritajiet ta' dwana jistaw. Il għaliex jekk intom tieħdu kull prodott teknoloġiku, jekk tieħdu mobile jew prodotti oħra, situazzjoni taħdemek, jien kollu tilwim għaddej dwar il-brevetti il b'mod partikolari bejn um, l-Apple u Samsung um, f'dak li għandu xasamma settur tal-smartphones. U uh, dawn ħin kollu um, għet jamlu talba li xurxin ħabba ksur ta' ta' brevetti. jekk eh, il-konsumatur jixtri b'mod assolutament leġittimu smartphone minn fornitur assolutament leġittimu u id-dwana konfiskawlu allora naħseb dan ħajħloq ħafna konfużjoni fil-moħ tal-konsumatur, mhux bħal fil-każ fejn għandek tilwima bejn Apple u Samsung li jafu sew xinu għaddej. Mod ġenerali naħseb li dwar il-punt ta' kunsin nizar naqbel ma dawk li tkellmu qablu anke ma' rapporter, ġviri li jrid ikonna definizzjoni għal dawn il tip ta' konsinji, il għaliex hija definizzjoni eh, muftiħ f'dan id-dokument u naħseb eh, ikolli nerġa eh, naqbel ma' Signora Keller illi distinzjoni hija bejn atturi kummerċjali u eh, il-konsumatur ordinarju. Ġifieri naħseb illi definizzjoni sensibli tkun dik illi tirreferi għal konsinji illi mumiex intenzjonati għal xarġa kummerċjali. Jekk wieħed qed jitkellem tuħ dwar containers kieħ huwa ta' prodotti tal-istess ta' prodott ovvja li mhux ħajużaħ għalih dik hija xi ħaġa kummerċjali. Iżda jekk aħna qed nitkellmu dwar kunsinji żgħar u neddefinixuhom bħala xi ħaġa li mhijiex intenzjonata għal użu eh, kummerċjali, allura naħseb li f'dak il-każ eh, ikun l-iktar tkun din l-iktar definizzjoni li tagħmel sens. Issa, fuq dan il-punt jekk nejdu li wieħed ikollu dritt li kunu li dawn it-tip ta' konsinji żgħar jiġu konfiskati jekk jekk qed nitkellmu dwar konsumatur illi eh, jiddeċidi illi jixtri l-kompjuter tiegħu minn sajt Amerikan ma naħseb illi jagħmel eh, l-ebda ksur ta' liġi. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea eh, ġiet ibbażata msejsa fuq il-fatt illi l-kummerċ jaxar ġusta, ġifieri Nasab il-koll naqblu dwar dan. Jekk qed eh, nitkellmu dwar ehm, prodotti falsifikati, hemm żgur li il-definizzjoni ehm, tvarja ftit minn stat ehm, membru għal ieħor fl-Iżvezja pereżempju tista' wieħed jista' jixtri par zarbun ta' ditta falsifikata. Iżdam jekk jekk wieħed jekk l-awtoritajiet doganali jkunu permessi illi jisirqu prodotti illi li fil-pajis tiegħi huma konsidrati legali imma eh, f'nadi oħra le allura ma naħsibx li dan jagħmel sens irridu naraw naqra mill-li ma eh, punti vista qed inħarsu. Punt ieħor dwar informazzjoni, eh, nitkellmu dwar informazzjoni li tingħata l-sit xira. Jekk il-dwana tikkonfiska xi ħaġa lill-konsumatur, allura il-posta jew il-kella servizz tal-shipping jirċievu ċertu informazzjoni, iżda il-konsumatur ma jkollu l-ebda tip ta' informazzjoni. Ġviri, jekk jena nordna emme xaħġa u din tiġi mwaqfa minnaħa ta' dwana ma nistenniex illi UPS jew nkella xi servizz ieħor tal-posta illi illi illi b'xi mod biex ikoll informazzjoni eh, u ikoll eventualment il-prodott. Allura naħseb li dan il-punt ta' informazzjoni l-konsumatur irridu nħarsu lejh iktar fid-dettall. Iva, Dawn kienu il-punti li dwarhom punti prinċipali li dwarhom kelli oġġezzjoni. Hemm nittama li il-kollegi jirrikonsidraw dan. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tkellim dwar dak il-punti daqs il-mod ċar. Nisan tkellem dwar għal-grupp tiegħi ma l-ewwel nagħti eh, l-kelma l surdjon Grazzi ħafna, Sur President, u jiena nixtieq ngħid lil kulħadd lilek l membri ta' staff u lill-interpreti is-sena tajba. Issa, naħseb illi l-kellima illi tkellmu qabli qed jirriflettu ħsibijiet eh, tħassib tiegħi wkoll. Dan kien rapport ambizjuż ħafna u dan irridu ngħiduh. Issa, billi nindirizzaw kollox u tagħmlu s-sitwazzjoni iktar diffiċli Per eżempju, l-Kummissjoni f'waħda mill-ewwel premessi qalet illi teskludi dawk illi fil- ehm, fil-bagalji tagħhom iġorru xi ħaġa għall-użu personali tagħhom. Iżda billi ma skludajni, issa mhux qed niskludu din is-sitwazzjoni, U nisa kuna nitkellmu dwar xaħat li għandu li f f'bagalja u nitfaw fl-istess keffa ma' containers hieħ ta' affarijiet. Naħseb il kalima ta' qabli għalu għalu għabmod ċar illi s-situazzjoni tkun aktar diffiċli, tkun ħafna problemi. Ikkun aħjar li kikun għamlu distinzjoni bej prodotti illi eh, ħajntużaw għal raġunijiet kummerċjali u dawk illi il-prodotti illi ħajintużaw minn persuna għal użu personali tagħha. Naħseb li għana bżon namlu distinzjoni. Ek is-situazzjonijiet kollha jsiru iktar faċli biex ikun issa indirizzawa. Waħda mill-proposti fil-fatt hija li ma natux id-dritt lil persuna li tgħid xi ħaġa lill-uffiċjal ta' dwana ma il-persuna ma tistax tgħid il-puntu di vista tagħha qabel ma d-deċiżjoni tittieħed. Nista' nimmaġina s-sitwazzjoni l-aeroport, l-uffiċjal ta' dwana jgħid il persona li ħajħu oġġett u jgħidlu ma nistax nidiskutu għessa għaliex skont ir reglament tal-Unjoni Ewropea aħna ma nistgħux niddiskutu l-fatt li ħanħodlok xi ħaġa. Tistgħu timmaġinaw sitwazzjoni hekk? Naħseb li għall-konsumatur eh, din hija xi ħaġa ma nistgħux nistax tinftiem hija xi ħaġa totalment differenti milli kieku ehm, għandek container mimli prodotti. Nemmen illi f'dan il-każ memx għalfejn, eh, f'dan il-kas tal-axħar, memx għalfejn għodu nsaqsu l-personal opinjoni taħħa. Jina kontentu kolli u laf menx eh, eh, semma din il-din Issa, rigward prodotti falsifikati u violazzjonijiet u ksuri oħra tal-IPR. Naħseb li ikun interessanti kullu nafu opinjoni tal-uffiċjali ta' dwana nfushom għaliex kif spiegaw kelima ta' qabli huwa diffiċli ħafna għalihom illi jagħmlu monitoraġġ tal-ksur kollu u tal-falsifikar kollu. Ma nafx il proċedura x'ħad tiġi simplifikata għalikom, irġidu deċiżjoni u mbagħad wara jista' jkun li jkollhom ehm, jiġġieldu l-oġġezzjonijiet tal-oħrajn l-oġġezzjonijiet ta' ħaddieħor li ħajżomhom milli jieħdu ċerta deċiżjonijiet. Dan ħajkumplika il-proċeduri normali. Għalek jien għaddi minix konvent għad irrit nieħu ktar informazzjoni mant l-uffiċjali tad doganali sabiex nara kif din ħaj x'impatt tħalli din fuq xolom. Mġiġ punti oħra n nsaqsi iżda bliktar l-iktar interessat huwa dwar il-mediċina ġenerika. Naħseb li dan il-parti tkun pass il-qudiem, però rridu forsi nfasslu mota aħjar il- infassu ħjar din il-parti. Grazzi ħafna. A few comments from me. Grazzi ħafna sana xi kummenti minn ħatej minħabba li jiena acting shadow Senior McCarkin. Naħseb illi x-xogħol kien wieħed siwi u aħna naqblu ma' diversi punti. Pero aħna nsemmi xi punti illi qed wassal għal ċerta tħassib fil-grupp parlamentari tiegħek xinejt illi kena diskussjoni importanti qabel dwar eh, nuqqas ta' rizorsi u anka il-spiża ehm, tal-autoritajiet pubbliċi għandna bżonn iktar investiment. Għalhekk meta nħares din il-proposta, nishtinejt illi kwalunkwe ħaġa illi qed toħloq aktar spejjes m'għandix m'għandix tittieħed u mbagħad mill-but tal tal-konsumatur, aħna rridu nipproteġu il-konsumatur. Jien naħseb illi kwalunkwe proposta li twassal għal rimi u ta' prodotti għall-ebda raġuni miex eh, għazla li naħna nistaw nappoġġawa, ma nistawx illi noħol uktar pis fuq il-konsumatur u namlu ħafna rimi għal xejn u ma mlebda interess pubbliku. Prodotti il huma folots u jiġu mormija minajr ma il-konsumaturi kollu l-ebda dritt fuq dan ir-rimi, dan kollu jista' jwassal għal dawk il-manifatturi tal-prodotti folot biex komplu jagħmlu xogħol għax ma jkun hemm l-ebda evidenza jekk din ħa tiġi mormija. Palissa jiena minix konvint li dan it-test ehm, u jindirizza b'mod tajjeb din is-sitwazzjoni. Jina u koll naqbel mal-kollegi tijaj rigward il-kummerċ parallel. Jina għandi approċ differenti, pero nifem illi prodotti falsifikati jekk għandek prodotti falsifikat, umbat inti trit tridu li tonfqu iktar sabiex iżommu mill-prodott jidħol f'pajjiż nasab li jkun infiq żejjed li mhux f'postu fuq l-awtoritajiet pubbliċi. u min għandu l-prodotti eh, oriġinali li għandu responsabilta illi iżom li kontrolla il-bejħ il tijaw għax wara kollox u għaf l-interess tijaw li għamal dan jista' jkun li verament veru jkun hemm prodotti li jkunu perikolużi. Ammek aħna ninkoraġġixxu l-awtorità doganali li eh, jiedu konsiderazzjoni prodotti li jista' jkunu perikolużi. Jiena personalment issa ma nistax niġġustifika illi insaqsi l-awtoritajiet doganali sabiex ehm, iffittxu prodotti ġenwini sempliciment għax ikun hemm nies illi fl euro ikun hemm manifatturi u nies li għasmu prodotti fl-Ewropa illi ma jridux illi eh, ċerta prodott eh, li jkun irħas ikun fuq is-suq. Aħna dik mhix responsabilità tagħna milli nżommu prodotti irħas li milli jkunu fuq is-suq. Huwa huwa responsabilità ta' min qed iqassam eh, prodotti oħrajn. Kien problema wkoll oħra fejn kien hemm fabbriki jekk shadow factories fej kollok prodotti leġittimi li qed jiġu prodotti fil-għodu mbagħad fil-għaxija il illeġittimi jidħlu u jagħmlu prodotti simili falsifikati u dawn jiġu dawn jiġu trasportati u koll. Iżda naħseb li responsabilta tal-produttur tal-manifattur li jagħmel li jikkontrolla dan kollu. dan kollu f'interess pubbliku. Punt finali iktar ġenerali xa nitkellem dwaru huwa illi dak li kien ċar mill-ismieħ pubbliku li kellna kien illi ir-relazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-konsumaturi u l-partijiet interessati u parti essenzjali sabiex kun sandirizzaw l-kustonijiet tal-IPR irridu naċċertaw wieħna il professjoni il-dispożizzjonijiet li għanna fil-fatt jinkoraġixxu dan l-iskambju ta' informazzjoni. Aħna rridu li nagħmlu dan mingħajr ma jkun hemm rekwiżiti żejda u naċċertaw li l-informazzjoni tingħata il-nies konċernati, nies li jintlaqtu minn dan kwistjonijiet għandu xaqs mar eh, rinfor Mar rinfor ta' ta' regoli nafu li hemm bżonn li jkun hemm informazzjoni minn qabel għax hekk inti ħaddim li qed jaħdem f'port fejn mijiet ta' containers u u impossibbli li ħaddi ma jiċċekkjaw kull container, importanti l-informazzjoni ssir minn qabel jkun hemm eh, dejjem tiftix minn qabel. L-iktar ħaġa importanti huwa li namlu riċerka tajba, jkollna informazzjoni tajba sabiex nkun nistgħu nindirizzaw b'mod tajjeb din il-kwistjoni. Mhix l-ispezzjoni ta' ħaġa importanti, iżda riċerka li sseħħ F'dan il kontest din il-leġislazzjoni trid tassigura illi l-informazzjoni tingħata ħafna importanza, li r-riċerka tingħata ħafna importanza għaliex inkella mhux ħajrna xilna. Sempliċement naħlu riżorsi, naħlu flus. Jekk napproċċaw, jekk eh, nindirizzaw dan kollu irridu irridu li ma nafqux flus zejdu irridu verament indirizzaw l-kustjoniet li jorqtu il-konsumatur fil-ħamil ħaj. Nispera li l-Komissjoni taqbel miegħi. So, uh, any other colleagues want to contribute before I... Hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu apparti l-Kummissjoni? Sur Kreuzmann. Zewx punti jiet. Rigward l-importazzjoni parallela u il-prodotti falsifikati. Miex kustjoni ta' jekk iridux l-autoritajiet ta' dwana sabiex issibu kun jafu dwar il-ħidma tal- tal-manifatturi wara kollox l-importazzjoni parallela hija mhijiex legali f'pajjiżi oħrajn. Il-punt tiegħi jirrigward l-intenzjoni. Smajna fi smieħ kif in-nies ispiċċaw prodotti falsifikati. Naħseb li l-mistoqsija miex ewlenija miex rigward il-prodotti falsifikati jekk l-autorità Irdu kun nafu kif l-autorità dogana li tista' tidentifika l-prodott falsifikat u mhux l-importazzjoni parallela. Issa. Hemm ukoll il-kwistjoni tal- konsumatur. Il-konsumatur irrit jingħata iktar protezzjoni permezz din id-direttiva. Rigward Issa, il-kustjoni ta' turist illi daħħa xaħġa miegħu f'pajjiż dik li tiġi indirizzata b'mod differenti, dik li tindirizzaw f'parti oħra. jekk turist imur l-ura d-dar prodott falsifikat ma naħsibx xie ikun tikser l-ebda liġi din m'hemmx għalfejn ikdbuha niżluha fid-direttiva għaliex din qed tiġi koperta f'partit oħra tal-leġislazzjoni. Ma nasibx għan għalfejn noqogħdu nargumentaw dwar dan il-punt. li rridu aħna. Hija l-kustjoni ta' kummerċ ta' ta' importaturi professjonali dik hija l-kustjoni ewlenija. Għax wara kollox, aħna ma rridux li l-konsumaturi innoċenti li ju ejordnaw xaħġa li jaħsbu li verament li verament eh, tajba, hija b'intenzjoni tajba pereżempju jordnaw xi basket ta' Louis Vuitton eh, b'200 euro, jaħsbu li din kienet eh, verament eh, bargain ma nistawx indirizzaw namlu nikastigaw nies tal-li kellhom intenzjoni tajba, kellhom sempliċement intenzjoni ħdux ħaġa bil-irħis. Issa rigward l-importazzjoni parallela, din mhux daqshekk importanti meta nitkellmu dwar prodotti folot. Aħna sempliċement irridu nipproteġu lil konsumatur sabiex dan eh, sabiex huma ma jingħatawx prodotti folot illi jista' joħolqu xi periklu. Kont se il-President jgħid li ħajsaqs il-kelim sabiex kelmu ktar tard, għaliex issa ma importax proġett kellem, issa nixtieq li anka nisma' mrant kellima oħrajn, jekk anka mrant Sinjar Fishek forsi tixtieq nitkellem dwar il-progress fil-Kunsill. Iżda nibdew bl-ewwel kellima minnaħa tal-Kommissjoni. Grazzi, Sur President, u nixilkom laħja s-sena tajba, wara u nixtieq ngħid li wara li smajt dan kollu nispera li kollha diskussjoni pożittiva u nisperaw li nkunu sa nifinalizzaw din id-direttiva taħt il-presidenza Daniża u nixtieqlhom ukoll eh, l-aħjar inawguralhom din il-presidenza. Nixtieq nikkummenta dwar l-emendi u anka il-kummenti biex n-wijġab xi mistoqsijiet illi poġġejtulna. ħan nitkellem dwar il-kwistjoni ta' ewlenin. Nixtieq ngħid illi aħna nilqgħu ir-rapport minn ħata Sur Koitzman. Mod partikolari aħna nilqaw il-rikonoxximent li din il-proposta hija sabiex toħloq proċeduri għall l-autorità doganali sabiex iżommu ċerta prodotti u li dan ħajħallex implikazzjonijiet fuq um, direttivi oħrajn. Nilqaw ukoll riconoscement illi prodotti in transitu ma jistawx jiġu indirizzati minn din il-proposta rigward il-proprjetà intellettwali nixtieq din ma sax tiġi indirizzata nispera illi din tkun ċara minn ħin vota u dan kollu jista' jiġi ehm, aċċettat għaliex nkun sabiex ikun nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni ta' transitu ktar il qudiem. Issa. Rigward ehm, id-dritt ta' persuna li tkun tista' tiġi mismuha, jien kont kemm xejn sorpriża meta rajt xi emendi id-dritt li persuna tiġi mismuwa huwa dritt fundamentali u jinsab fil-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Hemm eh, deċiżjoni tal-qorti ta' drittijiet tal-bniedem illi hija ċarsima dwar dan il-prinċipju. Inti ma tistax tapplika din ir-regola b'mod differenti skont iċ-ċirkostanzi skont nies differenti. Le, kulħadd għandu l-istess dritt ġifiri operatur ekonomiku illi jaf dwar dan dwar xi prodott għandu jingħata dritt illi semma leħnu mod partikolari ħajġi affettwat eh, serjament dwar xi deċiżjonijiet ittieħed mill-awtoritajiet. Pereżempju fil-każ tan-Norti tgħid illi detenzjoni ta' xi prodotti ehm, ta' xi prodotti mill-awtoritajiet hija importanti ħafna deċiżjoni tolqot sew il-konsumatur lil persuna u din sibuha fl-IPR. Għalhekk l-awtoritajiet ta' doganali supposti ġat japplikaw dan ir-regoli llum il-ġurnata. Issa, jekk nagħmlu namlu distinzjoni bejn klijenti ehm, klienti differenti e kif huma proposti mill-emendi, naħseb li ħanatu dritt li qed nagħtu dritt xi nies li jsemgħu leħnhom waqt li l-oħrajn mhux qed tituhom dritt, qed inħallu biss il-nies li qed jagħmlu importazzjoni li qed jimpurtaw ftit prodotti li jsemgħu leħnhom. Dina jina miex aċċettabli minħabba drittijiet fundamentali tal-bniedem. Issa rigward illi t-distruġġi, tkisser ċerta prodotti. Nix insaqsi jekux neċessarju li konna proċeduri differenti u kalla proċedura wahda. Issa, fil-proposta li għamil naħna safejna fjien kullħat jaqbel maħħa, din hija illi anticipated destruction il-ksur ta' prodotti antiċipat u hija xi ħaġa li kulħadd jappoġġa. Prodotti falsifikati jew ta' piraterija nixtieq ngħid illi fil-każijiet tal-brevetti dawn huma ehm, ksur tal-liġi kemm xejn komplessi. Aħna ma rridux illi l autorita doganali jagħmlu id-deċiżjoni huma jekk għandhom jekk prodotti jiġu għandu jiġi mormi jew le. Hemm bżonn illi ikun hemm ehm, bil miż-żewġ naħat ehm, miż-żewġ partijiet qabel prodott jiġi mormi jew miksur jekk ma jkunx notifikazzjoni minn sura minn naħa tal tal-autorità doganali mela dan jista' jagħtilok għal bidu ta' proċedura legali. Jina nemmen li din kwistjoni importanti ħafna serja ħafna u għalhekk nixtiequ nżommu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ksur fil-liġi. nixtiequ illi il-persuna li tkun ordnat il-prodott tkun taqbel qabel oġġett jiġi mormi. U dan minħabba illi kienem eh, kazijiet fejn il-persuna ma, ma nataċ dritt s-sena leħina dwar dan, dwar jekk prodott xinti xiġi mormi jom ksur. Hemm ukoll emenda illi qed tipprova tagħti eh, tipprova titfa' responsabilità milli minn flok minn fuq l-awtoritajiet doganali fuq entitajiet oħra nix ngħid iżda li l-awtoritajiet doganali għandhom ċerta responsabilità u ma jistgħux jitfgħu il ifarfru kollox għal fuq il- għal min għandu l-prodott oriġinali. Aħna għalhekk ma tantx naqblu ma' din l-emenda. rridu li notifikar ukoll seħ minnaħa tal-awtoritajiet doganari l autoritajiet ta' dwana. L-użu tal-informazzjoni tal-konsumatur huwa l-informazzjoni tal-konsumatur hija xaġa personali għalhekk m'għandniex nagħtu din l-informazzjoni l-awtoritajiet terzi għandha biss tintuża mill-awtoritajiet doganali fejn jista' jkun. Nixxie u koll informakom li sabiex nimplementaw dan il-regolament ħloqna copies database Ewropea li ħat reġistra l-informazzjoni kollha mill-kumpaniji u ħan nżommu koll l-informazzjoni kollha dwar id-detenzjonijiet u għalhekk huwa importanti li l-awtoritajiet tuna l-informazzjoni ehm, ħafna informazzjoni massima dwar il-prodotti bekk nkunu ikon aktar informazzjoni nkun nistgħu nżommu ċerta prodotti milli jitlu fil-pajjiż. Naħna nasbu wkoll li huwa importanti għal leġislatturi li jkollhom definizzjonijiet ċari, u aħna l naħt magħhom, nixtieq ngħid iżda li għandna bżonn ukoll flessibilità fil-ġejjieni sabiex ikunu nistgħu nindirizzaw xejriet futuri jekk għanqodu niddiskutu jinkollu bejnietna bejn xini, xinu, xini konsenja zaħra u xmiex, di ħatħolq aktar problemi, rridu li kunem iktar flessibilità eh, għal-Komissjoni u għal-Istati membri sabiex kun jistaw jadottaw rwieħom għal legislazzjoni. Irridu bil-fors namlu ċerta definizjoni, per esempio ġifiri definizzjoni, per esempio xinu konsenja zejra. Issa dwar l-importazzjonijiet paralleli, l-intenzjoni tagħna kienet li nindirizzaw każijiet fej kellek importazzjoni illegali illi um, instabet mid-dwana. Aħna nifmu illi ma rridux Eh, li kunem il-fiq zejjed sabiex li provaw insibu dawn l-importazzjonijiet paralleli, pero għandek kazit ċari fejn, per eżempju, il-tiketti fuq il-prodotti ehm, ġew mneħija jew mħasra. Um Naħseb illi id-dwan għandhom ċerta responsabilta, pero nistaw limitaw responsabilta tagħhom għal pereżempju dawk il kumpanji li jistaqsu għal din tip ta' protezzjoni jew kalla li jfittxu li ma jkunx hemm prodotti falsifikati. Apparti minn hekk aħna irridu li implementaw id direttivi kollha dwar sorveljanza fuq is-suq u għalhekk aħna nixtiequ l nsaħħu l-attività eh, tal-autorità doganali li jaħdmu wkoll sabiex jipprevenu ehm, prodotti illi ma jkunux siguri. Rridu illi il-konsumatur ikun protett u li l-liġijiet li għandhom xaqsma dan jiġu applikati issa. Grazzi ħafna tgħid eh, il-President. Issa, jgħat il-kelma lil lil kunsil Sinjor tgħid li ma kelli ma kellix taqseb kummenti iżda nixtieq nitkellem nixtieqkom la is-sena tajba u ngħidilkom li għadna ma l-ħaqnix ftejim fuq test, iżda nisperaw li d-dibattitu iwassal għal dan id-dibattitu li hawnhekk iwassal għal dibattitu anka fil-grupp ta' ħidma tagħna sabiex inkunu nistgħu nilħu ftehim jina nispera li naħdmu sew il-qoddim. Grazzi ħafna jiena u kol ħerqanza biex naħdmu fl-imkien. Aħna sa wasalna lejn l-aħħar. Forsi Sur Kreutzmann jistajtina l-iskeda tiegħu u jisemmi xi punti li li xie jitkellem dwarhom. id-dritt li persuna jisemma leħlu huwa dritt importanti ħafna, huwa dritt fundamentali jiet u koll imnizzel fi dritt tal-konsumatur, fil leġislazzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur. l-autoritajiet ġermaniż u franċiżi wkoll indirizzaw din il-kwistjoni. Issa, ir-raġuni għaliex tkellimna dwar dan huwa sabiex nagħmlu eh, namlu situazzjoni l-autorità namlu situazzjoni l-autorità doganali iktar ehm, effiċenti. Jekk ikun hemm problema bis-sitwazzjoni legali, mela għandna bżonn indirizzawha. jekk ħajkun hemm kontradizzjoni, irridu wkoll indirizzawa. Iżda l-idea ġenerali tagħna hija li neħu l-burokrazija. Ovvjament, ikun tajjeb illi jkollna definizzjoni ċara dwar il-konsenji żgħar ħafna mill-partijiet interessati ma jafux kif ħaj kif ħajifmu din il-parti tal-leġislazzjoni għandna il proposti tal komissjoni dwar id-definizzjonijiet u ħassejna li aħna pala leġislaturi għanna ikonna iżda xi għanna dritt li natu opinjoni dwar dan kollu. Kull darba illi namlu punt irridu niġġustifikawh. Nies jistgħu jkollhom opinjoni differenti li jistaw jikontradixxu s-situazzjoni, però dan kien din kienet l-intenzjoni oriġinali. Nix ikun nafna tal-Komissjoni xi għaddix ma jgħaddix rigward definizzjonijiet. Aħna xtaqna illi natu ktar saħħa l awtorità doganali u naqsu il-burokrazija. L-istess japplika għal rights holders, aħna mhux id-provantu għom ċerta privileġġi, iżda minna l-kooperazzjoni tagħhom xistaw jagħmlu l-awtoritajiet doganali. Sur Harber għamel il-punt rigward li ehm, il-partit kollha jiġu informazzjoni, kolla hemm skambju ta' informazzjoni. Din hija importanti ħafna. Per eżempju, l-autorità doganali Ġermaniżi apparentament għandha 3000 ħaddim nieqes, għandhom bżonn 3000 ħaddim oħra sabiex kun jistgħu jaqdu responsabiltajiet tagħhom tajjeb. l autorijiet ta' dwana zda ma jistgħux jiġu eh, sfurzati li jimpiegaw iktar nies, għal bdejt naħseb jiena kif nistgħu neħu l-pis minn fuq dawn l-awtoritajiet doganali sabiex kun jistgħu jagħmlu xogħolhom sew għalhekk minn daw il-proposti. Eh, ridna li naqsu l-burokrazija. għatilkom dan kollu biex ngħidilkom għaliex għamla dal-proposti. Grazzi ħafna jt il-President. Nixtieq sempliċement nkonferma l-iskeda l-data ta' skadenza għall-emendi jgħad 17 jannar f'nofsinhar aħna nikkonsidraw l-emendi fil-qatana fis-6 ta' frar, il-votazzjoni ħassef fit-22 ta' frar. Umbagħad ħajkun hemm plena dan kollu ħajġi diskuss fil-plenarja fit-28 fit-29 sabiex xara kux ħan irġaw sabiex naraw eh, niddiskutu dan kollu mal-Komissjoni u mal-Konsil. Jekk eh, ma jkunx hemm qbir dan kollu jista' jwassal għal eh, dawmin fil-votazzjoni. Nispera eżan u deċiżjoni u nejdilkom ngħidilkom ukoll ħajkun proċeduri iktar formalizzati għal laqat u għal ftehim u dawn ġew adottati mill-President tal-Komitat Iżda huma parti minn eh, regoli diġà dotajna aħna. U dan kollu qed nagħmlu sabiex kull hemm iktar trasparenza. Jürgen, xa jitkellem? Aħna konna qed nippjanaw illi kolna adozzjoni fil-Parlament f'Mejju, però issa li smajt dan kollu minnaħat tal-Konsil minħabba li hemm xi li hemm xi problemi minnaħat tal-Konsil, jidher li ħajkonna bżonn jkollna diskussjoni dwar dan kollu jekk għanix per esempio nitkellmu dwar eh, nimmiraw għal marzu kif ridet il-Komissjoni jew nkella nippruvaw neħu ftit mill-pressjoni tal-emendi nagħtu iktar flessibilta jekk il-Kunsill għandu bżonn iktar ħin sabiex jagħmel id-diskussjoni tiegħu. Iżda din mistoqsi għal laqa ta' koordiment. Iżda mill-bqija mal kemm għandi l-ebda problema bindak dak li qed, sempliċement forsi nixtieq ftit mill-pressjoni. L-ewwel qari ħajkun f'Marzu naħseb li dik il-proċedura normali. Il-pożizzjoni finali tagħna eh, irdu naraw aktar qudiem jekk tkunx taqbel mal-presidenza Daniża jew le, ma tkunx taqbel mal-presidenza. Għalhekk dan eh, issa nikkonkludu l-ewwel laqgħa tagħna l-2012 Iżda huwa l-aħħar laqa wkoll tal-Komitat eh, kif kien infassal mill-1922 għaliex il-laqa li miss ħassef l-24 ta' jannar u ħaneleġu eh, president u viċi president ieħor u naħseb li l-inqas membru wieħed ħa jimbidel u anka jista' xie xi tibdil minħabba li l-gruppi politiċi se jbidlu n-numru taħħom nixtieq nirringrazzakom għalhekk kollha kemm intom ta' xogħolkom fih dan il-kumitat u ħerqan li narawkom fl-24 ta' jannar għallaqa ta' konsekwenza u naħseb illi l-kollega tiegħi ħaj jiftaħ il-laqa u ħajkun president u u mbagħad inkomplu ix-xogħol tant importanti tagħna. Grazzi ħafna bħal dejjem lill interpreti u nixtieqilkom il-lejli tajjeb u ħerqan sabiex narawkom fl-24 ta' jannar. Grazzi ħafna.